Good morning, everybody. Bonjour. Lodwa tajba kolħat, lodwa tajba. Sasmera. Buongiorno. Let's now get started, please. Ejjew nibdew jekk joġobkom, sibu postkom, mal-erkem jista' għaliex diġa qegħdin xi ftit tard. Però dan huwa il-ħin ta' Brussell li ġifiri għandna ħames minuti zejda. Mela, nilqakom għal ġurnata tal-lum, ġurnata pjuttost twila dan il-kumitat. U għandi wkoll xi noti x'natikom dwar id-deċiżjoni tal-koordinaturi appoġġajna l-agenda ta' 16 ta' Mejju. U se jkollna diversi punti petizzjoni fuq l-akwakultura, in-nuqqas oġġettività fuq it-televizjoni Spanjola, l-ak u dig artificiali fi Greċja, dawk li jappoġġaw il-nazisti fil-Latvija, il-relokazzjoni u koll tal-Aġenzija Ewropea u l-koordinaturi u koll id-deċidew li zero 0856 dwar l-impjant tal iskarta ta' Galizja u 0813 dwar l-ksur tal-istess direttiva dina ta' ma jikunu xie konsidrati bat għandna il-kondizzjoni illi jekk jekk sa dak iż-żmien ikonna tweġiba mill-Kommissjoni nindirizzawhom jekk le dawn nipposponwhom. Wara it tħabbira ta' Sor Timmermans, viċi president li ma jkunx jista' jkun prezenti fis-16, iddeċidejna illi konna laqa straordinarja fit-3 ta' Mejju wara il-mini plenarja għal sija bejn is-satejn u tlieta biex ikonna skambju ta' ftajim dwar il-dialgu strutturat ma' Sur Timmerman u l-ebda punt ieħor. Issa rapporti u opinjonijiet Id-deċidejna il-għamlu zoċ opinjonijiet. L-ewel, rapport agri implementazzjoni, il-ħarsin tal-annimali matul it-trasport, li jiġi abbozzat mill-gwe. It-tini, rapport AFCO l-implementazzjoni ta' disposizjoni ta' trattat dwar il-ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea, abbozz li jisir mill-ICR. Issa, il-kontestazzjonijiet wieħed wieħed ħamsa tlieta jibqa' miftuħ. U anki għandna wieħed wieħed seba' wieħed wieħed wieħed minja sita dawk jingħaqlaw. Umbagħad għandna l-ammissibilità oħra u anki ikonna informazzjoni komplementari. Il-kumplament tal-rakkomandazzjonijiet kontestati kienu adottati fil-forma li proponit. Issa, il-punti B għalaqna 67, 244, 1360, 463 u petizzjoni tibqa miftuħa ġiri dik 245 sakemm ikonna tweġiba tal-Kommissjoni. 277-211-472 dawn jitpoġġew fuq l aġenda li nista lafko. Mbagħad kellna iż-żjara għal ċipru u l-koordinaturi appoġġaw il-programm li ġi aġġornat inkluż il-fatt illi tlabna laqa mal forza ta' zamma tal-paċi tal-NU f'Ċipru. U dak kollox. Jugendamt. Il-koordinaturi deċidew illi batu itra ta' stedina l-gvern tal-Ġermanja biex il-ministru jew ministri kompetenti jiġu mistiedna għal kumitat għal laqa tal-kumitat li miss. Issa dwar l-istat tlieta u din il-proċedura kena skambju fil-qosor laqa mal-Komitat tal petizzjonijiet tal-Petizzjonijiet tal-Bundestag tal-Ġermanja dawn se jiġu l magħna fid-9 ta' Ottubru. Segwitu ta' petizzjoni partikolari 12-12 barra 2016 dwar tikket tar al bovini koordinaturi, deċidew li nibatu it-tre kommissjoni ġviri il-Kummissarju responsabli għal-Agrikultura. 0-2-2-4 biex ikun hemm ukoll l-eżamijiet fil-lingwi uffiċali kollha tal Ewropea. Se jkun hemm mistoqsija orali għall-Kummissjoni flimkien mal-Kumitat Leġislattiv, ġifieri il-Kumitat Kult, u din il-mistoqsija tiġi imbresqa fil-plenarja ta' Ġunju skont ir-rapport ta' inizjattiva tal-Kumitat tal-Kultura dwar modernizzar tal-edukazzjoni fl-Unjoni Ewropea. Minn barra dan, il-koordinaturi ħadu nota wkoll fil-punti ta' informazzjoni u dwar punti varja dwar it-talba tal-ħodor. Kenna skambju ta' femmit dwar il-passi limis dwar il-proċedura tal-regolamenti CI tal kumitat u se nistennew ukoll xi ċittadini Finlandiżi mill-partit tal-ħodor minn Finlandja aktar tard mhumiex preżenti għalissa per mta jkunu preżenti fil-fatt jiena se nilqahom. Però jekk taraw 20 persuna dilin fil-kamra se tkunu tafu min huma dawn huma il ħodor mill-Finlandja. Bekk. Naddu issa għal-vot l-opinjoni dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u l-Kunsil illi emenda il-regolament 43 dwar koordinazzjoni tas sigurta soċjali u l-regolament 987 għal regolamentazzjoni u dan huwa numru 883 tal-2004. U bekk inkomplu bil-vot għandkom il-kards ta'kom għal-votazzjoni, pero forsi ma jkun jitsennom. Mela 66 dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet ma taddix. 67 identika kif tistaw taraw 68 dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet. Nivverifikaw jekk joġobkom. Niftħu l-votazzjoni. <coughs> And the vote is closed. Votazzjoni maħluqa. U għaraw naqra, ma taddix. 69, 70, 71 għal favur. Kontra, astenzjonijiet taddi. Emendja 72, 73, 74, le, le, le, individualment. 72, 73, favur. Kontra astenzjoniet ma taddix 74 favur kontra astenzjoniet nivverifikaw jekk irrebkom. Vote is closed. Votazzjoni magħluqa. Ma taddix. 75. Favur, kontra, astenzjonijiet ma taddix. 76 u 77 favur kontra astensjonijiet ma taddix 78 favur kontra astensjonijiet ma taddix 14 favur kontra astensjonijiet taddi 79 favur kontra astensjonijiet ma taddix 80 favur kontra astenzjoniet ma taddix 81 favur niverifikaw 80 jekk joġobkom vot miftuħ. And we closed. Nalqu l-vot. Ma taddix. 81. 81 favur. Kontra. Astenzjoniet ma taddix. 82 favur. Kontra. Astenzjonijiet taddi. 43 favur. Kontra. Astenzjonijiet ma taddix. 84 favur kontra astenzjonijiet ma taddix 85 favur kontra astenzjonijiet ma taddix 15 favur kontra astenzjonijiet taddi 86 favur kontra Iva, eżattament, eżattament. 87 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. 88 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. 89 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. 16 favur kontra astenzjonijiet taddi. Design favur kontra astenzjonijiet ma taddix. 17 had to design, tnejn u design, tlieta u design identiċi nivutaw flimkien favur. Kontra, astenzjonijiet, naħseb jkun bżonn niverifikaw. The vote. Votazzjoni miftuħa. And now we can close it. Unalu. Fil-fatt, approvata. Ikkolkom tindika waħjar. design, favur. Kontra, astenzjonijiet ma taddix. 95 favur kontra astenzjonijiet taddi. 97 favur kontra astenzjonijiet taddi. 100 favur kontra astenzjonijiet taddi. 101 favur kontra taddi astenzjonijiet ma taddix. 102 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. 103 favur kontra astenzjoniet ma taddix. 104 favur kontra astenzjoniet ma taddix. 18 favur kontra astenzjonijiet taddi. 105 favur kontra astenzjoniet taddi. 19 favur kontra astenzjoniet taddi. 20 favur kontra astenzjoniet taddi. Kompromess erba' favur kontra astenzjoniet taddi. Kompromess hamsa, favur kontra astenzjoniet taddi. Kompromess seba' favur kontra astenzjoniet taddi. 24 u 116 identiċi favur kontra astenzjonijiet taddi. 25 u 117 identiċi favur kontra astenzjoniet approvati. Issa naraw. 118 u 100 le dawn jaqaw, dawn jaqaw 120 favur kontra astenzjoniet ma taddix 121 favur kontra astenzjoniet ma taddix 122 favur kontra astenzjoniet ma taddix 123 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. 124 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. 125 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. 26 favur kontra astenzjonijiet naħseb li approvata. 126 favur kontra astenzjonijiet approvata. 27, 127 favur kontra astenzjonijiet approvata. 128 taqa u komplant jaqa mela kompromess 8 favur kontra astenzjonijiet approvata. 135 favur kontra astenzjonijiet taddi. 136 favur kontra astenzjonijiet niverifikaw. Niftħu l-vot. And the vote is now closed. Votazzjoni maluqa. And it is rejected. Ma taddix, araw naqra. Wieħed tlieta seba' favur, kontra, astenzjonijiet ma taddix. 29 favur. Verifika liema. 29 favur. Kontra, astenzjonijiet taddi. 30 favur kontra astenzjonijiet approvata 31 favur kontra astenzjonijiet nivverikaw jek jġabkom. Open the votazzjoni miftuħa. And we close the vote. Nalqu l-votazzjoni u din approvata. 138 taqa u naddu l-139 favur kontra astenzjonijiet taddi. 140 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. 141 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. 142 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. 143 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. 144 ta' Ja. Mela, wieħed erba' ħamsa, favur, kontra, astenzjonijiet niverifikaw ukoll. We close the... votazzjoni. Approvata. 32, favur. Kontra, astenzjonijiet. Approvata. Issa, l-annessi, wieħed erba' sitta, favur kontra astenzjonijiet ma taddix 147 favur kontra astenzjonijiet ma taddix ċitazzjonijiet 33 favur kontra astenzjonijiet ma taddix 34 favur kontra astenzjonijiet ma taddix issa premessi kompromess wieħed favur kontra astenzjonijiet approvata Issa naddu naraw naqra it-tieni parti ta' 35. Kompatibbli ma' kompromess wieħed pal addizzjoni favur kontra astenzjonijiet approvata. Issa emenda anzi kompromess tu 2 favur kontra astenzjonijiet approvata. Issa nkomplu. Emenda tlita. Favur. Kontra. Astenzjonijiet approvata. Dan jmur fl-imkien ma' 37. Emenda identika. 39. Favur. Kontra. Astenzjonijiet ma' taddix. Erba. Favur. Niverifikaw 39. The vote is open. Votazzjoni miftuħa. Until now. Sa' issa ma taddix. Araw naqra kif. Emenda erba favur kontra stenzjoniet, approvata. Hamsa favur kontra astenzjonijiet approvata. 41 favur kontra astenzjonijiet approvata. Seba, favur kontra astenzjonijiet tati. 48 43 flimkien, favur, kontra, astenzjonijiet. Niverifikaw ukoll jekk iġobkom. Votazzjoni miftuħa. Now it's Votazzjoni magħluqa. Ma tgħaddix b'vot wieħed. 44 favur, kontra, astenzjonijiet ma tgħaddix. 45 favur, kontra, astenzjonijiet ma taddix. 46 nivverifikaw kull darba meta jkun hemm miktub Marjas niftħu l-votazzjoni dwar 45. And now we can close it. Nal votazzjoni u ma taddix. Vot wieħed għaliex kien hemm xi ħadd ieħor il daħal fis-sala. Jew xi ħadd li beda jivvota għaliex in-numru żdied bwieħed. 46 favur. Kontra astenzjonijiet ma taddix. 47 favur kontra astenzjonijiet. Iva, din verifikawa. Vote, let's open. Niftħu il-votazzjoni. And now we can close. Issa jema luqa. Ma taddix. Ftit voti bis. Vera femment il-modu attenti. Kompromess tlieta. Favur. Kontra astenzjonijiet approvata. Kompromess 6 favur kontra stenzjoniet approvata. Emenda 53 favur kontra astenzjoniet ma taddix. 54 favur kontra astensjonijiet ma taddix. 55 favur kontra astenzjoniet ma taddix. Marjas ma tlabxa verifika kif. 56, 56 favur. Kontra, astenzjonijiet ma taddix. 11 favur. Kontra, astenzjonijiet approvata. 57 favur. Kontra, astenzjonijiet approvata. 12 favur. Kontra, astenzjonijiet approvata. 58. Taqa. 60 favur. Kontra, astenzjonijiet ma taddix. 61 favur kontra astensjonijiet ma taddix. 13 favur kontra astensjonijiet taddi. 62 favur kontra astensjonijiet taddi. 64 favur kontra astensjonijiet ma taddix. 65 favur kontra astensjonijiet u ma taddix. U issa naddu għal vot finali, vot elettroniku, l-vot huwa miftuħ. U issa nistgħu naddu l-vot. U bekk approvazzjoni kbira f'astenzjoni waħda u dak kollox għallum le le għandna vot ieħor dwar iż-żjara eh, ta' Taranto, żjara li saret f'Lulju ta' sena l-oħra. Zjara tajba ħafna, anki mill-aspett soċjali. Ħadna pjaċir ħafna, ma tantx ħadna pjaċir dak li rajna, però importanti li nkunu nafux qed isir f'Taranto tassew. U bekk ejjew nibdew għal vot. Amendment 1 in favor. Amenda wieħed minn favor kontra, astensjonijiet għaddit. Emenda 2 favur, kontra, astensjonijiet maddiċ. 3 favur, kontra, astensjonijiet. Ħanerġaw, favur, kontra, astensjonijiet għaddit. Emenda 4 ġiet tirata, emenda 5 favur, kontra, astensjonijiet ħalli verifika. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda 6 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 7 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 11 favur kontra astensjonijiet maddiċ. Issa, emenda 8 għanda parti differenti. L-ewel parti minn favur kontra astensjonijiet għaddit. It-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddit. It-tielet parti favur kontra astensjonijiet għaddit. Ir-raba parti favur kontra astensjonijiet għaddit. Naddu għal-emenda disa li jew kol maqsuma l-ewwel parti minu favur kontra astensjonijiet maddiċ. Ah, tajjeb għan verifika. L-ewwel parti ta' emenda d disa. Votazzjoni miftuħa. Nalqu l-votazzjoni għaddit b'maġġoranza enormi. It-tieni parti favur kontra astensjonijiet maddiċ. Emenda 10. Mela għan verifikaw it-tieni parti wkoll. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit, l-istess. Emenda 10, l-ewwel parti l-ewwel parti minn favur kontra astensjonijiet għaddit. It-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 12 favur kontra astensjonijiet ma ddiċ. Se niċċekkjaw votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa fejna li mis? Da kollox, le, emenda 13. Favur, kontra, astensjonijiet? għaddit. Emenda 15, favur. 14, taqa, 15 etina, 15 favur, kontra, astensjonijiet għaddit. Se niċċekjaw. Maddiċ. Emenda 16 favur kontra ser niverifikaw ukoll. Votazzjoni miftuħa. Ma diċ. Emenda 17 favur kontra astenzjonijiet ma diċ. Se u ukoll. L-ewwel parti se nitċekjaw. Għaw xaħati mux għati vota. Issa votazzjoni maluqa, għaddit. It-tieni parti favur kontra, astenzjonijiet, għadit. 18 favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. 19 favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. 21 favur, kontra, astenzjonijiet, maddiċ. 20 favur, kontra, astenzjonijiet, verifikaw. Nistaw nalqu il-votazzjoni. Għaddit. L-aħħar eh, vot se neħduħ elettronikament votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. U fil-fatt għaddit. Bekk nikkonkludu il-votazzjoni qabel ma titilqu iżda se nagħtikom avviż importanti ħafna l ta' fis importanti tal-lum. Peter jar illum jala sninu. U minux minux ħanajdilkom kemm għala. And, and, and that, that was the most important. Dak kien l ta' fis importanti tal-lum. Minix se ngħidilkom kemm għala imma jena lija ser jibqa' dejjem żagħżugħ. Congratulations, Peter. Awguri, Peter. Illum sar ikonna ġurnata sabiħa, għandna ġurnata twila, imma jena raw li tkun waħda sabiħa, speċjalment għal Peter. Mela taw kili jixtiequ jitilqu mis-sala jistgħu jħorġu issa. that would like to leave the room, please. Dawk li jishtiq joħorġu kieġabom joħorġu issa. Biex inkunu nistaw nibdew. Naddu għal mistoqsija orali rizoluzzjoni fuq eh, il-wieġbu għal petizzjonijiet fuq li nindirizzaw l-prekarjetà u l-abbuż minn termini fuq kontrat fis fl-Unjoni Ewropea. Dan huwa punt 15 fuq l agenda Il-test kien disponibli bl-Ingliż biss u l-iskadenza l-emendi għal riżoluzzjoni hija s-26 ta' April fit-tlieta. Il-votazzjoni ħatkun fis-16 ta' Mejju u eh, imbagħad eventwalment fil-plenarja wkoll imma ma nafux eżattament meta lista. L-ewwel nixtieq nilqa' lir-rappreżentanta tal-Kummissjoni, is-Sinjura Lagarik, ma nafx jekk ippronunċajċ ismek sew imma nilqa' hawnhekk u ngħadilek il-kelma. Lodwa tajba. Lodwa tajba aħna eżaminajna b'attenzjoni kbira l abbozz ta' riżoluzzjoni u l mistoqsija orali li trasqet mill-Kumitat. Dan huwa pass ieħor wara iż-żmieħ tajjeb ħafna li kellna magħkom f'Novembru. U anka wara l-istħarriċ eh, rik ħafna li għamilna mill-komitat eh, li għamil komitat tagħkom u li kontribwixxa ħafna għal-ħidma tagħna. F'din il-fażi xtaqt ngħid illi eh, anka preferenza għal dak li ntqal f'Novembru, aħna komplejna bix-xogħol tagħna fuq il- ksur relatat mal direttiva dwar il-kontratti b'terminu fiss u anka dak part-time. Imma sadattant, adottajna wkoll proposta għal direttiva fuq eh, kondizjoniet ta' xogħol trasparenti illi eh, hija direttiva illi għandha ambitu usa mid-dikjarazzjoni bil-miktub għaliex fija mhux biss lista zjed komplessiva ta' informazzjoni u kam ta' applikazzjoni iżjed wiesa mill-dikjerazzjoni mill-miktub imma fija wkoll eh, numru ta' drittijiet materjali ġodda l-ħaddima, speċjalment ta' il-ħaddima li qegħdin fl kondizjoniet prekari fuq il-post tax-xogħol tagħhom. Din hija inizjattiva importanti ħafna lina bdejna diskussjonijiet mal-Kunsill u naf li l-Parlament tal-waqt ser jibda l-ħidma tiegħu. Aħna verament eh, qed norbtu fuq l-appoġġ tagħkom għaliex eh, hemm numru ta' innovazzjonijiet f'din id-direttiva. Minix se nindirizza dan kollu fid-dettal issa għaliex hija xi ħaġa li ħatkun diskussa fil-plenarja tal-waqt, imma aħna nilqgħu biħġarna l-appoġġ tagħkom lejn l-inizjattiva u x-xogħol tagħna ħalli nkunu nistgħu nindirizzaw il-prekarjetà għal ħadima fl-Ewropa Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna. Grazzi tal-li zammejt fil-qosor imma fl-istess ħin tajtna l-informazzjoni kollha. Issa, nad il-kelma lill-membri, l-ewwel qed sinjura Curtin Darling. Grazzi ħafna, Silja, u grazzi anka lill-Kummissjoni. Aħna nilqgħu din l-abbozz ta' mistoqsija u r-riżoluzzjoni u l-kontenut ta' żewġ testijiet jirrispondi direttament għat tħassib illi smajna mill-petizzjonanti f'dan il-komitat. Kien hemm ukoll diskussjoni u, u dibattitu f'ismiħ pubbliku f'Novembru tas-sena l-oħra u naħsbu illi test kif inhu mfassal jirrifletti suġġerimenti, il-kummenti u l-mistoqsijiet illi ħarġu minn dak id-dibattitu. Tajjeb illi ngħid illi l-żieda fil-prekarjetà fost il-ħaddima fl-Ewropa hija bħal kankru illi jimmina l-kohezjoni soċjali u s-sigurtà ekonomika għaċ-ċittadini tagħna u dan ħareġ biċ-ċar smieħ pubbliku ta' Novembru. Aħna smajna għal ħafna drabi minn petizzjonanti differenti minn pajjiżi differenti li qegħdin f'sitwazzjonijiet differenti riċerka fil-li sajt fil-Renju Unit u rrit illi kienem zida esponenzjali fl-abbuż minn kontratti fuq terminu fiss fis-suq tax-xogħol tar-Renju Unit u dan jimmina l-sigurtà ekonomika tan-nies, il-kapaċità li n-nies ikunu jistgħu jippjanaw ħajjithom u jorganizzaw kif jixtiequ jgħixu. U dan joħloq ukoll żbilanċ kbir bejn min ħaddem u l-ħaddiem fil-relazzjonijiet industrijali U kif qed ngħid dan huwa bħal kankru illi innaqar dejjem innaqar mill-kożjoni soċjali fis-soċjetajiet tagħna. U dan irridu nindirizzaw għalhekk nilqgħu il-fatt li bħala kumitat tal-petizzjonijiet qegħdin nagħmlu xi ħaġa fuq il-tħassib li smajna mill-petizzjonanti stess. Tajjeb li daħna nagħmlu anke fil-plenarja. Naf li din hija xi ħaġa li tmissanka l-kompetenzi ta' eh, kumitati oħra fil-Parlament imma ma jfissirx illi għanna nżommu lura milli nirrappreżentaw il-tħassib tal-petizjonanti li smajna għalhekk inħeġġeġ il-gruppi kollha l-membri parlamentari kollha biex jappoġġaw din il-mistoqsija orali u din ir-riżoluzzjoni nittamaw illi konna dibattitu rik fil-plenarja biex inkunu nistaw tassew niddiskutu x'nistgħu nagħmlu biex nfejqu dan il-kanċer li għandna fis-soċjetà. Ma nippermettulux Eh, ma nipermetulux jikber sa tali punt li jagħmel li ħsara li jagħmel ma tkunx eh, tista' titreġġa' lura. Grazzi ħafna, Jarek. Grazzi, Sinjura President. Aħna nistgħu naqblu ma test imma naħsbu li hemm lok għal titjib dwar it-titlu Nemmen li għanna zibu titlu iżjed ġenerali għaliex qed nitkellmu fuq eh, tipi differenti ta' xogħol. Apparti minn hekk, apparti mill-kontratti ta' zero sijat, forse ħjar najdu flexible employment forms, forom flessibli ta' impjegi. Ta' rizoluzzjoni xtaqt ngħid li għalina xol prekarju jfisser xol illi ma jirreflettix standards Ewropej jew nazzjonali, speċjalment dawk relatati mal-saħħa u sigurta fuq il-post tax-xogħol. E, infakru illi eh, xogħol part-time jew xogħol staġjonali jew dawn it-tip ta' kontratti huma meħtieġa u ma siwja kemm għal kumpaniji għal negozji kif ukoll għal ħaddiema. U għalhekk meta ngħidu atypical jew precarious, dawn huma termini mhux daqstant xirqa. Nishtiq u koll nżid kemtejn fuq il-proposti li smajna li se proposti riċenti minnaħa tal-Kommissjoni. Kif tafu l-Kommissjoni ħarġet proposta direttiva fuq xogħol trasparenti u eh, li wieħed ikun jista' ibassru. Meta din nqabluha ma' direttivi oħrajn, bħad direttiva fuq ix-xogħol part-time jew xogħol fiss jew inkella xogħol minn aġenziji temporani, dan eh, jindirizza il-rabta bejn il-kontratti il il attwali u kontratti oħrajn barra minnek. Dawn il-proposti għandhom lan illi jiproteġu numru sinifikanti ta' ħaddiema li qegħdin fuq kontratti mhux tradizzjonali u jipermetti li l-istati membri eh, jappoġġaw li l-ħaddima kollha anke dawk li ħadmu rashom ikollhom aċċess għas-sigurtà soċjali. Naħseb illi għandna nikkonsidraw dawn il-proposti brabta ma' din il-mistoqsija orali u r-riżoluzzjoni. Skużawni ħajkolli naħra għax għandi votazzjoni f'kumitat ieħor. Grazzi ħafna tal-kontribut u grazzi anke tal ikont kont preċiż fl-intervent tiegħek. Issa nafu x'inja l-pożizzjoni tiegħek fuq din il-kwistjoni. Tajjeb, jiena wkoll nixtieq niskuża ruħi tal-li mm, forsi jisimunix moħnijaw, mux għax manix moħnijaw, ma għandi rieħ qawwi u eh, eh, minix għada kompletament ftija, imma bil-mod il-mod ġeja l-aħjar. Eleonora. Grazzi, jena nħoss li l-abbozza rezoluzzjoni tal-lum li ġiet mitluba minn għandi titkellem fuq kwistjoni gravi tal-prekarjat li splod, sploda dawn l-aħħar snin. Anke minħabba klassi tieħ ta' management managers fuq livell eh, soċjali. Eh, u naħseb li hemm korrelazzjoni bejn iż-żieda tal-prekarjat mod esponenzjali f'ħafna stati membri fosthom l-Italja ma l-assenza ta' livell legali fuq livell nazzjonali li wieħed jagħmel tajjeb għal dan għal din il prekarjat u biex jaġixxi għal dik il-abbuż tal dawn il-kontratti ta' żmien qasir. Dan huwa kontra d-dritti il-liġi tal-Unjoni Ewropea u fil-fatt eh, dan huwa meħħiex fil-ġurisprudenza tal-ICJ, tal-qorti tal-ICJ. Ehm, li għandek minn din il-lakuna rajna fis settur pubbliku, eh, speċjalment fl-Italja. Dan il-paradoss fejn għandek ċittadini li jintarfu pala vittmi minħabba li sar abbuż fuqhom minħabba dawn it-tip ta' kontratti għas osra, eh, eh, tkeċċe. U Hija ħaġa naċċettabbli u responsabilità wkoll tista' tgħid li apparti minnha l-Kummissjoni Ewropea x'mamlet xejn fuq għamda eh, u met ħafna biex iddaħħal infrazzjoni, proċeduri ta' infrazzjoni kontra dawn il-kumpaniji. Kemm qalet eh, u rat li hemm bżonn dawn il-miżuri, imma ta' xorta wassal għal abbuż tal-liġi tal-Unjoni Ewropea u ħadd m'għamel xejn dwarha. Dawn l-aspetti huma affarijiet li nsabel ħafna magħhom bli f'reżoluzzjoni. Hija ġoġa li t-kontentani ħafna li hemm referenza għal eh, ġurisprudenza tal-ECJ li tgħid illi għandek kontratt ta' ħiżmien determinat, meta qabel ma dak indeterminat, hija inkompatibbli mal liġi tal-Unjoni illi tgħid li ma tistax ikollok dan it-tip ta' kontratti illi jkunu ta' ħin determinat. U għonek eh, din hija direttiva eh, minn eh, 1979 u jitejt li kontratti fuq livell ta' żmien determinat jirrifletti biss il- jirrifletti l-ċerbira tal-ħaddiema, ta' kontratti tal-ħaddiema l-Italja. L-idea hija li nintervjenu bċertu modifiki addizzjonali dan ir-riżoluzzjoni u nistgħu jenna ngħidu illi illi mħalfin jekk jażlu għalli jikkompensaw id-dannet għal vitmi dan ma jistax jkollok tkun miżura simbolika imma jħid ikollok tassew eh, ammont konkret li jagħmel sens eh, għal ħaddiema. U nisten nixtieq nisin inkom illi Eh, segwu din riżoluzzjoni xil-Kumitat Peti ġeva ħafna eh, petizzjonijiet fuq dan is-suġġett u għal sant importanti li nsemmaw leħinna u nagħtu leħin ukoll li l-eluf ta' persuni f'prekarjat li qed jgħixu din il-kondizzjoni fl-Ewropa. Thank you, Mr. Marias. Mr. Marias. Grazie ħafna, President. Jiena naħseb li dina l-inizjattiva importanti ħafna bħala mistoqsija orali, anka biex ikun hemm diskussjoni u riżoluzzjoni. U dan minħabba dawn il-forum flessibli ta', e, ta xogħol. problema enormi li tafetwa l-Ewropa kollha. Hija problema li nibtet ftit ta' snin ilu bilan illi tizdit il-kompetittività fl-Ewropa li tilek kim sejħa kompetittività. Kien hemm xi nies fl-Ewropa li ħasbu l-ekonomija Ewropea tista' ssir iżjed kompetittiva jekk nibdew inħadmu n-nies għala Ċiniża. ħasbu li dik hija soluzzjoni, imma l-innovazzjoni, teknoloġija l-ġodda, ir-rati baxxi ta' interess u anka l-enerġija dana kollu jgħod ukoll. U għalhekk anka jiena bħala professur fl-Università ta' Kreta u bħala avukat kont trattaj dawn il-kwistjonijiet u anka ftitilu kontet illi il-kompetittività fl-Ewropa mhux ħadd iżdied billi noqogħdu naqru mill-pagi u mill-istat tal-welfare, ma sfortunatament f'din is-sitwazzjoni spiċċajna u issa dan it-tip eh, ta' tħaddim informali sal-komuni sanna dan il-kontratti ta' zero sijat għanna eh, minħaddem għandu lażla liħu ċertu azzjonijiet, il-ħaddima minnaħa l-oħra mandom lebda tip ta' sikurta u dan it-tip ta' xogħol affettwa wkoll l-assikurazzjoni soċjali. Għaliex jekk inti eh, taħdem ftit sijat, u minna ħadmek eh, ikoprilek ftit sijat biss bħala sigurtà soċjali fl-aħħar minn l-aħħar tkun qiegħed timmina il-kopertura tiegħek ta' sigurtà soċjali u għalhekk dan ifisser ukoll li fl-aħħar mill-aħħar il-pensjoni tiegħek ħatkun iżjed baxxa meta tispiċċa taħdem. Jiena qed nieħu kost li qed niddiskutu din il kustjoni ma naħseb illi għandna nieħdu pożizzjoni soda. Irridu nersqu iżjed lejn forum ta' impjiegi illi jappoġġaw l-impjiegi nfushom. Fl-istess ħin irridu nifmu illi dina lekkim sejħa flessibilità jew din il flessi kurta, kif isejħula, Mm, rajna li ma ħadmitx, dina sempliciment erdet is-suq tax-xogħol. 15-20 sena ilu, in-nies bdew jinsistu fuq din is-sistema ta' flessigurtà kemm fis-settur pubbliku u anke dak privat. U għalhekk jiena xtaqt ngħid li għandna nfittxu miżuri soċjali biex eh, nappoġġaw l-impjiegi u rridu wkoll nibdew nikkonsidraw paga minima Ewropea. Apparti minn hekk, għandna nibdew nikkonsidraw ukoll xi tip ta' benefiċċji tal-qat Ewropej li jkunu komuni madwar l-Ewropa kollha. U għalhekk nemmen li matul din id-diskussjoni il-membri u anke l-gruppi politiċi kollha se juru x'inhi l-pożizzjonijiet tagħhom. Imma aħna irridu immorru kollha il-ħsieb li l-kompetittività fl-Ewropa tista' titkattar eh, billi innaqru l-pagi. Il-ECB qed jipprova iżid l-inflazzjoni imma minnaħa l-oħra tana mhux akkumpanjat bżida fil-pagi għaliex ir-relazzjonijiet tax-xogħol rednihom kompletament. Żieda fil-pagi ma nkisbitx imma mbagħad minnaħa l-oħra kien hemm żieda fil-qat madwar l-Ewropa. U għalhekk aħna bħala li ser inresqu il-femijiet tagħna matul id-diskussjoni u naħseb illi eh, ser nkunu nistgħu analizzaw dawn il-proċessi kollha grazzi. Grazzi ħafna. Nkellim li miss. Grazzi, l tajba. Naħseb illi il-kollega tijaj diġa eh, tkellem fuq il-femit kolla li għanna ħna diġa xal ħafna xogħol tajjeb u nixtieq nirringrazzja l dawk kollha li ħadmu fuq din il-kwistjoni qed nieħu gost nara illi tqajmet din il-kwistjoni din il-mistoqsija orali. Naħseb illi fis-soċjetajiet Ewropej kollha hemm problema bis-seta li għandhom eh, l-impjegaturi kemm viżavi l-istat u anka il-ħaddim individwali. Il-flus dejjem jaffettwaw il-mezzi ta' xandir tal-massa u anka teħi ta' deċiżjonijiet fuq livelli differenti. Din hija xi ħaġa l-Parlament iddiskuta fil-passat kemm fil-plenarja u anka permezz ta' rapporti differenti imma nemmen li dak li qed nagħmlu issa ser iservi biex inkomplu nsaħħu l-isforzi li għamilna fl-modi. Il-kwistjoni għawek fil-verità hija x'qed nistennew aħna min-naħa tal-Kummissjoni. X'qed nistennew mraħ tal kommissjoni biex aħna mbagħad inkun nistgħu nidħlu fi proċedura ta' emendi. It-tieni ħaġa xi pressjoni qed impoġġi fuq l-istati membri permezz tal-mezzi tax-xandir, xi pressjoni qed impoġġi fuq il-ministeri kompetenti biex id-deċiżjonijiet li tieħdu fil-Parlament fl-aħħar mill-aħħar ikunu implementati. Jiena naħseb illi l-affarijiet mhux ser nexxina nibdluhom illum għall-għada, ser ikun diffiċli ferm. Imma wara kollox fuq dan qed nitkellmu minħabba fil-kriżi finanzjarja u ekonomika illi laqtet jekk mhux l-istati membri kollha eh, xi stati membri laqtithom bil-kbir. U għalhekk hemm numru ta' impjegaturi li qegħdin jużaw u jabbużaw mill-iskuża tal-kriżi biex jimponu dawn il-kondizzjonijiet ta' xogħol u eh, jippruvaw jaksu lil ħaddiema tagħhom anka permezz dawn il-kontratti ta' zero sijat. Naf li f'Ċipru, per eżempju, hemm nies illi qed jaħdmu eh, ħafna iżjed minn tmien sigħat jew għaxar sigħat kuljum anke qed jaħdmu fit tmiem il-ġimgħa, kultant ikollhom ġurnata waħda frank matul il-ġimgħa biss. U hemm ħaġa oħra wkoll li smajtu li laqtitni ħafna. Għaliex naħseb li tiddeskrivi d-diffikultajiet li qed nitkellmu dwarhom qed jitfaslu kontratti illi e, jintużaw per eżempju l-ħaddim illi xogħol bil-qiegħda ma' xi counter u kull ma jagħmel huwa juża idejh biss matul xogħlu. F'ċipru dan insejħulu l kuntratt għal min jaħdem bidejh. Anka sabulu isem bħala kontratt, kontratt għal min jaħdem bidejh. Kontratt għal dawk in-nies illi matul il-ġurnata ta' xogħol tagħhom ipoġġu bil-qiegħda u jistaw jaħdmu bidejhom biss. Iġveri għaraw daqxejn kif qed ikunu trattati, kif qed ikunu meqjusa l-ħaddiema. Qed jittrattawhom inqas minn zero. Naħseb illi fl-Istati Membri tagħna rridu inkatru l-isforzi tagħna biex nuru illi l-Parlament għandu rrida illi jibdel din is-sitwazzjoni. Tajjeb m'għandi l iżed fuq l istata ta' kellima, allura ser ehm, Għazzi kifet, il-votazzjoni se tkun fis-16 ta' Mejju. U sa frattant ser norganizzaw ukoll laqat oħrajn. Fit-2 ta' Mejju. It-2 ta' Mejju diġà hija pjanata u għalhekk ħerqana għal dik il-laqa. Id-darba jmiss fil-komitat nittamaw li nkunu nistgħu naddottaw it-test u mmexxu fuq din il-kwistjoni. Grazzi ħafna tal-li parteċipajtu f'dan id-dibattitu Grazzi lill kummissjoni u se nippruvaw inres u mistoqsija strutturata ħafna biex aħna wkoll inkunu utli intom qed taħdmu min-naħa tagħkom aħna qed naħdmu min-naħa tagħna bbażi tal-petizzjonijiet li nirċievu għalhekk ejja nagħmlu minn dan eżempju tajjeb ta' kooperazzjoni interistituzzjonali. The next item which is Għadu għal-punt li 16 535 fuq il-mobilità tal-persuni b'disabilità fl-Unjoni Ewropea. Il-petizzjant mhux qiegħed hawnhekk imma wis probabbli qed isegwina bil-web streaming illi għandna. Irriferi jekk qed tissegwina nilqgħukom il-Kumitat u nagħtama li tkun hawnhekk fostna fuq okkażjoni oħra. Il-Kummissjoni bħal dejjem hawnhekk u jiena kontenta li nagħtikom kemm fuq. Grazzi, jena naħdem f'Diġimov. Għadda kien xaqsam id dritti tal-passiġi, ħni bħana nkompli bil-Franċis. Jina biex inti komna iktar informazzjoni kompluta, ma dak li għandkom kom xie kontest fuq id-dritt tal-passiġiri mal dak nixqasam personi b'dizabilta jew mobilta mnaqsa. Aħna naċertu Eh, progress li sar mid-liġi tal-Unjoni Ewropea dwar ċittadin u nixtieq insemmi kondizzjoni ta' implementazzjoni ta' għajnuna għal persuni b'diżabilità jew mobilità naqsa permezz tar-regolament. Għaliex li dispożizzjoni titkellem dwar il prenotifikazzjoni notifikazzjoni tal-min qed jivvjaġġa jekk idan ħaj jiġi mejjew minn xi ħadd f'skadenza illi jressa il-petizzjonant. il petizzjonant Jiġifieri jiena nixtieq nispjega ftit il għaliex dan il-skadenza ta' 36 jew 48 eh, sija d-daħal fir-regolament. Mela għandek żewġ sensi li eh, ta' raġunijiet prinċipali l-ewwel net li inti taċċerta l personal illi jgħat eh, mqabbad biex jgħin il-persuna b'diżabilità huma disponibbli u fil-fatt ukoll li għandhom it-tamir li huwa disponibbli meta jitlaq. U mħabba wkoll li jissi traffiku. U allura nżommu u dimajnejna li e, jonna bżon assistenza li tkun adattata għal problema tal-persuna. Allura biex kom eżempju, per eżempju, ma nafx jekk xe għattrajtu jew mortu Eh, il-beneficjarju ta' din l-għajnuna jek jena per eżempju persuna li hija f'wheelchair eh, li jrid l-aeroplan eh, biex jgħinuha huma inti trid żewġ minnis nies mm, Nejn minn l-airport u elevator jizu biex għom għalla għall-aeroplan u għandek bżon eh, istiġwa ta' poster biex eh, jidħol għall-aeroplan, eh, ovvjament dan jtawal il-tluq tal-aeroplan, minti tara li dak li kun jasal u għanki joħroġ mm, u għandek persuni oħra li jitlu biex jinu. Allura, tada kolla jeħtieġ minim organizzazzjoni minn qabel, saċertu punt, u għana aeroparti. U t-tini ħaġa hija li l-dispożizzjonijiet kollha kien kidbu biex il-persuni kun jistaw jivirra eħidhom biex mhux bil-forsi jrid e, jieħu xi ħadd miegħu u li dan jista' jkun indipendenti jisaj ċara. U allura dawn huma raġunijiet tal-fej daħna dan l amendi ta' skadenzi nħasseb li u raġonevoli. Grazzi eh, indur minnu fih għal kollega ta' DG Empl. Grazzi, naħana Valetska minn DG Empl. Aħna kontribuxejna informazzjoni dwar il-proġett pilota. Bħalissa aħna qegħdin implementaw dan il-proġett pilota illi għandha tgħin dan il-moviment ħieles u mat partikolari għal rikonoxximent volontarju ta' dan l-status. Fil-fatt dan il-proġett huwa implementat biss fit minn pajjiżi eh, u ġidu eh, namlu evalwazzjoni tajba biex naraw eh, li dana tal il pajjiżi oħrajn dan il-proġett irrid ikun hemm rikonoxximent reċiproku u fil-qasab tal-kultura jew eh, il- eh, mm, sport jew inkella l-passatempi din huwa qasab importanti ħafna u jisu ħafna spejjeż. Allura mhux il-pajjiżi kollha ħajġu xidu li jinkludu trasport fl-iskema imma nittabaw illi fil-ġejjini aħna nkunu nistgħu eh, ikulu ta' suċċess biex ninkludu iktar pajjiżi u ninkludu trasport Eh, xi ħaġa l-petizzjonant kien qed jitlob huwa li għajnuna personali. s sistema li aħna qegħdin niżviluppaw hija bbażata fuq rikonoxximent volontarju. Ġifieri huwa fidej kull pajjiż eh, li jekk dan ħajġix inkluż fis-sistema jew le. Eh, li eh, hija konferma li l-proġett pilota tiġi titlesta u li tama li s-sena d nkunu nistaw n-negozjaw ma' pajizi oħrajn u ukoll ma' li pajizi oħrajn irridu jkunu interessati li jkoll jinaqdu magħna grazzi. Grazzi tassew. Dan huwa msejjes fuq ftejjin volontarju aħna nafu ħafna xi ġri minn dawn l-affarijiet. Issa inna eh, fija di biex ikonna eh, tama olja eh, nilqa l-solidad. Grazzi, President. Grazzi anka l-petizjonant tal-li reġeressa u dimna suġġett li dan il-komitat spessi jaffaċċja ġifiri l acċess ta' li għandhom persuni b'disabilta għat-trasport. Kif qed ngħid dan huwa suġġetti li fil-modi diġà ddiskutejna, naf li l-Kummissjoni qiegħda tagħmel proġett pilota, imma jina nixtieq eh, nistaqsi kemm hija vijabbli din il-proposta jekk fl-aħħar mill-aħħar intom f'moħħkom għandkom li tkun xi ħaġa volontarja. Jiġifieri nemmen illi ħan nispiċċaw fl-istess sitwazzjoni kif qegħdin bħalissa. L-istati membri ser eh, joħorġu biss eh, b'rakkomandazzjonijiet u eh, hemm affarijiet li saħansitra mhumiex taħt l-ambitu nazzjonali għaliex jaqgħu taħt l-ambitu Ewropew u għalhekk naħseb li nkunu ħafna iżjed ambizzjużi. Il-politika li għandha x'taqsam mal-persuni b'diżabilità fl-Ewropa hemm bżonn mhux biss li naħduha bis-serjetà imma li nieħdu miżuri konkreti mhux noqogħdu nirriflettu biss. Eh, konkretament, eh, xtaqt ngħidlek illi Eh, għawek diskutajna per eżempju din il-problema vizavi il titiriet low cost. Eh, għawek nishtiq li f'dan il-proġetti pilota tinkludu u koll eh, ċertu kazijiet speċifiċi dwar kif persuni b'dizabilta għandhom saħansi trażja diffikulta biex ikollhom maċċessa t titjiriet low cost. ħafna drabi dawn in-nies ikollhom isifru akkompanjati bil-fors, ġifieri du jixtru żewġ biljetti tal-ajru, għalhekk m'hemmx dubju milli din hija sitwazzjoni ta' diskriminazzjoni u hemm bżonn li nieħdu miżura sabiex jekk ikollhom bżonn imorru akkompanjati minn xi ħadd ieħor ma jkollhomx għalfejn iħallsu it-tieni biljett xtaqt naħlaq billi nfakkar illi aħna ifwutajna illum opinjoni fuq il-koordinament tal-sistemi ta' sigurta soċjali fl-Unjoni Ewropea. Naħseb illi minn dan il-Kumitat Eh, li zjed li aħna poġġu enfasi huwa fuq il-kwistjoni ta' disabilità. U għedin nitolbu illi l-Unjoni Ewropea ikolla definizzjoni ta' disabilità u li kunem armonizzazzjoni u kol tal-kriterji li jintużaw biex tiġi stabilita li jem disabilta. Mux għed nitkellem fuq benefiċi, fuq eh, ottijiet li jistaw u naf dik xaġa problematika ħafna. Imma, il-kard ta' disabilta Ewropea irridu naraw li dikka taħdem kullimkien u il-persuna li għandha diżabilità, il-kard tkun rikonoxxuta tmur fejn tmur u li mu l-pajis, ġveri jek għandek pajis li għandhom kriterji u aħrajn li għandhom il-kriterji, jista' jkun li naslu f'sitwazzjoni fejn għandek persuna b'kard Spanjola illi tmur il-Kroazja u eh, emmek jiġu rikonoxxuti ċertu drittijiet ta' din il-persuna b'diżabilità, imma mbagħad l-istess persuna eh, eh, eh, Per bi kollok persuna b'disabilità mill-Kroazja illi sifar l-Ispanja u fi Spanja bat l oħra drittijiet tagħha ma jkunux rikonoxxuti. U għalhekk kif qed ngħid din il-karta disabilità tista' tkun tajnuna kbira l persuni b'disabilità biex tiffaċilita l-mobilità tagħhom. Imma rridu naraw illi eh, ma jkun hemm l-ebda diskriminazzjoni li jkun hemm kriterji armonizzati madwar l-Unjoni Ewropea. Grazzi. Thank you very much. Grazie stassew, l-Onorevoli Marias. Grazie, signor Cer. Nasib iva li din il-petizzjoni importanti ħafna. Petizzjonat mux qiegħed hawnhekk. probabli ma' mħabba problema ta' mobilità. Nisib dik li għalet il-Komissjoni dak li għad kif għal kollega tagħna. Importanti ferm. Diġa kien dil kustjoni ta' ċesta persuni b'dizabiltajiet. U problema tal li bħet ikum mobbi fiħdan l-Unjoni. Tiftakru diskussjoni li kena fuq il u xol. xogħol? li problemi per esempio persuni b'disabilità jitlaqas biss ikku jistgħu jużaw il-ferroviji. U rridu qogħdu notifika min jiem qabel fuq l-intenzjonijiet ta' vjaġġ tagħhom biex jittihom il-servizzi. Edi mhix xi ħaġa li li żda tibqgħu sejrin hekk biha U f'termini tal-infrastruttura li tiġi finanzjata mill-Unjoni, għandek infrastruttura simili, għandek sistemi tal-ferroviji, ehm, eh, tal-aeroporti, għandhom jagħtu il-possibilità ta' aċċess ħieħ minn dan individwi Issa, fuq għanuna personali u personi li qed jgħinuhom. Irid ikun hemm illi persuna kompanjanti forsi jkollhom biljet jew b'xej jew irħas irħassew biex dawn jivvjaġġaw ma' persuna l-oħra li għandhom disabilità u għandek ukoll il kwissjoni tal-rikonoxximent tad-disabilità. Intqali li karta ta' disabilità tiġi stabilita. So kemm ma jseħ. Dan. Jiġu raw jekk hemm xi rikonoxximent reċipriku tal-karta ta' disabilità. Jana f'kull stat membru, jiġifieri kull stat membru jrid ikun obbligat li jarraf din il-karta ta' disabilità li nħarġet minna ta' stati membri ħrajn. U dan li jiffaċilita dawn il-membri meta jibċaqal ehm, u jduru l-emmolaw biex jitfaw pressjoni fuq l-istati membri biex jaddattaw il-Karta ta' dizabilta' Ewropea u jkollhom kriterji uniformi li tiġi applikata. Li għal darba oħrajn għandna nisu fuq il-problemi li persuni dizabilta qed iħabtu biċan magħhom f'termini ta' aċċess li jiċċaqalqu jew bl-aeroplan, jew mezzi oħrajn ta' trasport, fetan l-Unjoni, grazzi. Għalli li kuneva, grazzi ta' sew. Jiena eh, l-esperienza tiegħi hija vasta. Jiena vjaġġa bl-aeroplan u trasport ieħor bħal dan, biex ferrovija. ferrovija Vjaġġa ħafna jibdew bi Brussell. Ja l-ar situazzjoni fl-Ewropa. Me kapitali kollha tal europa hija inaċċettabbli illi Brussell għandha 90% tal- entitajiet ta' hawnhekk imma ma tistax tasal għalija b'mod faċli, mhux biss fil-belt, imma anki f'termini il servizzi provduti fuq il ferroviju u fl-aeroporti. Mhix organizzati, domx loġika warajhom fis-servizzi tagħhom. U 40 sena ilu, eh, sena 40 sena qabel, hija il- min u minimu biex inti tivvjaġġa bil ajruplan jew bil-ferrovija u din tista' toħloq problemi. Jien ma sax nid-deċid l-lum ġibiri li jina nista nid-deċid li nrid nivvjaġġa l-lum, tiri diskriminazzjoni kontra persuni b'disabilità. U ekonomikament u finanzjarjament. Aħna rridu forsi niddeċidu l-lum li rridu u ma nistax nagħmel hekk. Il-karta ta' disabilità jina ċessarja. u persuni b'diżabilità jrid ikollha opportunità egwali u tiċċara madwar l-Ewropa biex ukoll kolla benefiċċji ta' l-Unjoni Ewropea li gawdi minnhom. Aħna għandna I1, e I2 e u għandna eh, forum differenti illi provdu għajnuna tas-saħħa, persuni diżabilità, ma nix per karti ta' diżabilità biex aħna nkunu nistgħu ninċaqalqu faċilment. U ma nistax niżerċitaw drittijiet indaqs, ġifieri jiena nipproponi li nistednu rappreżentativ gvernijiet lokali biex nidiskutu magħhom, biex nippreżentaw il-proposti tagħna magħhom Najdulhom kif naħsbuha għalli, Brussell isir iktar aċċessibbli għal persuni b'disabilitajiet. Hemm ħafna affarijiet li jistgħu jiġu diskussi, imma hija inaċċettabbli illi meta inti titla' fuq ajruplan bit-tfal b'disabilitajiet jaqbdu eh, jixtuhom mill-kurutur, eh, jerġgħu ippoġġuhom mingħajr grazzja bla grazzja fil-wheelchair it-trattament huwa inuman. Ta' tfal għandhom problemi ta' mobilità u ta' disabilità. Dawn il-persuni ma jistax jiġu trattati jekk. Għalfej, ma jistax perżempju ti tikollok ċertu siġġiet li jitneħħew mill ajruplan biex il wiċċer jaqbad jitla mal-ewwel fuq l ajruplan għax għandu effett ukoll fuq is-psikoloġija eh, eh, eh, ta' tfal fil-vjaġġar. Grazzi, naf li hemm ħafna diffikultajiet u naf hija sitwazzjoni inaċċettabbli. Grazzi. Iva, grazzi. Jina naqbel 100% diġa kena numru ta' petizzjonijiet dwar dan fil-fatt tanka il-PPE talab missjoni possibilment fir-Rumanija. Għaliex eh, kif konna diskutu hemm ħafna problemi hemmhekk bit-trasport, anka fit-trasport ġieli, lanqas u obbligatorju li jkollok mezzi ta' trasport adattati għal persuni b'disabilità. Saret eh, prova prova pilota eh, minnaħa tal-istituzzjonijiet Ewropej u bil-parteċipazzjoni tal-Belġu, Ċipru, l-Estonja, l-Finlandja, Malta, l-Slovenja, l-Rumanija biex dawn il-pajjiżi jagħmlu skambju ta' prassi tajba bejnietom biex ikollhom kart komuni eh, għal dawn in-nies. Imma kif qed ngħid huma tmien pajjiżi biss li qed jipparteċipaw u issa wara din il-prova pilota, il-Kummissjoni trid tevalwa fejn hemm lokal titjib u tittara daqsxejn x'ħad proponi għal-futur. Jiena naqbel ma' Sinjura Kuneva, ma' Sinjura Marja, anke ma' Soledad, Naqbel iva, għamilna l-libertà ta' ċirkolazzjoni ta' prodotti, ta' nies, għandna libertà digitali, għandna roaming ukoll, imma fil-qasam tal-persuni b'diżabilità dawn il-libertajiet ma jeżistux għadhom. Għaliex dawn il-persuni ma jistawx jivvjaġġaw, jew kellek jivvjaġġaw jivvjaġġaw minn ħafna qabel, Eh, hemm ħafna mezzi ta' trasport li għandhom nuqqasijiet kbar. Anka eh, fl-Erasmus jeżisti l-Erasmus għal persuni b'disabilità imma ħadu sem biss ħamsa min nies. Għaliex fl-Erasmus eh, ma kienx maħsub, ħadd ma ħaseb illi biex dawn il-persuni jkoll imorru fuq l-Erasmus iridu jieħdu xi ħadd ieħor magħhom. U għalhekk ħlejna sentejn biex insewwu dawn il nuqqasijiet li kien hemm il-bidu. U jiena naħseb illi l-Komitat Pezzi għandu ħafna xista jagħmel nistaw eh, naraw illi hemm l-istess evalwazzjoni f'kull pajjiż. Għaliex kull pajjiż hemm l-evalwazzjoni jagħti grad u mbagħad jiddeċiedi fuq is-servizzi li hemm bżonn, imma naħseb illi dan kollu għandu jkun uniformi u armonizzat eh, kull imkien. Għaliex ma jistax ikun illi ma għandek persuna b'diżabilità u tivvjaġġa tasal f'pajjiż ġdid u trid toqgħod kull darba jdawru u jispjegaw la kollha s-servizzi ġodda kollha li għandha u li m'għandix. Irid ikun hemm l-istess servizzi kullimkien u naħseb li l-Kumitat Peti kapaċi jagħmel ħafna pressjoni u kapaċi jipprova jiftaħ moħħ minn hemm bżonn Għaliex eh, eh, laqas il-cards għal parking per eżempju ta' disabilità mu ma l-istess, il-kards li għaw fil-Belġu mux l-istess bħal f'Ċipru, u għalek naħseb illi hemm ħafna x'nistgħu nagħmlu, irridu nagħmlu pressjoni. Kulħadd qed jaqbel hawnhekk imma mbagħad eh, m'hemmx ċaqli, jiġifieri irridu naraw niċċaqlqu. Exactly, people are in agreement but nothing is moving. It's like and and to the committee. Nies jaqblu ma' xejn ma qed jiċċaqla u aħna meta nindirizzaw il-kummissjoni biex nisimaw l-aħjar prassi, kif qed nittrattaw dawn it-tip ta' affarijiet, abbażi volontarja. Issa għandna e, e, e, na toqba sewda. Nibatu affarijiet u xejn ma jiġi lura. Aħna nippruvaw Irridu nipruvaw naraw xe tiġri wara li aħna nibatu minna ħatana. Għanna konna detajna l ta' ċessibilta f'Settembru, kun sera l istess Ġembru. U l-negozjati ta' trilogu ser jibdew suppost eh, xi darba fl-2018 ma dan nistennewhom daw. U nafu li kull ma huwa bbażata bażi volontarju eh, hekk jiġri mill-Iżvezja. Minn pajjiż ġifieri li iktar kien avvanzat fajnuna ehm, volontarja. Imma reċentement rajna illi anke f'pajjiżi daw l-affarijiet sejjin lura. Ġifieri aħna bħala Istituzzjoni Ewropea rridu nisu fuq il-fatt li l-moviment ħieles jinkludi kulħadd, inkluż persuni b'diżabilità. U li mhux xi ħolma di imma li ssir realtà huwa obbligu tagħna. Għalhekk irridu nikkonkludu ġrida jaddeja mhux se nagħlqu naqtaw qalbna. Sur Marjas, x'taħseb? Signora Chair, jien għandi xi proposti. Mela ħanżommu l-petizzjoni miftuħa u kif qal Signora Kornova, li nibgħatu ittra lill-Gvern Lokali ta' Brussell. Għax Brussell f'termini ta' istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea, is-sitwazzjoni finanzjarja fil-Belġu eh, hija tejba, imma għandhom raġuni oħra biex jitlibu l-faċilitajiet tagħha, aħna nistgħu nibgħatu li l-Prime Reps kollha tal-Istati Membri li mhux qegħdin jieħdu fil-proġett pilota hemm tmien pajjiżi biss fil-fatt illi qegħdin jieħdu sem. Allura naħseb li l-ittra tittimbat lil permrep tal-Greċja u stati membri oħrajn sabiex għalmenu jkunu nistgħu nipparteċipaw fil-programm pilota. Il-proposta li jmissija li għana nibbatu għadin l-autoritajiet kompetenti fl-IP, il-trasport, il-Komitat ta' Trasport għax ifisser li dan mezzi ta' trasport jkunu mtejba u wkoll li l sitwazzjoni ta' għajnuna tkun stabilita b'rati mnaqsa u anke l-possibilità ta' rikonoxximent eh, reċiproku għal dik li għal karta ta' diżabilità li tinħarġ dan ukoll mm, jorbot mal-Kumitat Libe kif ukoll il-Kumitat tat Trasport kif ukoll il-Komitat tal-Affarijiet Legali li fil-fatt jipprovdu l-possibilità eh, biex eh, wieħed jista' jagħmel kawża l-qorti eh, li kieku l-istati membri ma jkunux konformi qed nitkellmu dwar kumpaniji fejn tal-ajru organizzazzjonijiet ferroviarji u trasport oħrajn u jekk dawn il-drittijiet xi jinkisru Mela dak li kun si kollu dritt li tella dak li kun il-qorti. Mhux biss, tajjeb li dan jiġri, eh, mhux biss fuq livell biex nuru qed jiġri Brussell imma li jiġi implementat fuq livell Ewropew. Mela, ħanamlu dan li li t-ċerħ, ovvjament għanżommu miftuħ il-petizzjoni imma palma għala t sinjora Kuneva li Brussel għandha tkun isa il-fanal. U mhux fit-tmiem tal-isa ta' ċessibilità Brusselli jrid ikun il-mudell. Ikun xempju ta' eh, dan tal-aċċessibilità. Ejja nibatu iva il-sindku ta' Brusselli Dulu illi il-xempjon jkun Brussel. U mbagħad nibatu tra lill-Presidenza il-perm reps kollha u ngħidulhom li issa nafu li dak ta' aċċessibilità ah, ħasara trilogu xi darba jew oħra. U li huwa msejjes fuq parteċipazzjoni volontarja u rikonoxximent iżda l-aħjar eżempji għandhom ikunu maqsuma x'inhuma l-aħjar eżempji tagħkom kif nistgħu naqsmuhom u x'tintom qegħdin tbassru U nittamaw li din id-darba il-Konsil ma jaqbaċċu jtigna ħoffra sew doħra u ma li tuna risposti konkreti. Jina għadni nemmen ma għadet Rosa. Għaddan il-komitat jista' jkun utli fejn li bidu tal-mandat. Kwantet li aċċessibilità għal persuni b'disabilitajiet għandu jitjif meta ndikun jitjif meta jkunu temmejna dan il-mandat. Għawnek nistaw għana namlu differenza. Nivi nerġa nipruvaw. U għu ma nfux għamur xie kustin importanti fejn. Tajjeb, wistet nistat narri li għanna xie mistednin minn Intom il-mistednin finlandizi u xek, le, mittobx? Nadu petizzjoni li jmiss 745 u 371. Is-sur David Nert u l Fidejt, senjor. Grazzi, grazzi tajt nixi minuti biex indirizzakom xo darba li ġejta unek, inġi li ġejta unek, ġejt sentajnilu fuq il-difikultajiet li qed jikber kull majmur għal ġurnalisti tal-isports li jkollhom aċċess għall avvenimenti sportivi biex jinformaw il-pubbliku għal dawn l-avvenimenti sportivi jiena sentejn ilu. Nistaġit konna semmejna l-ammontija li tal-dettijiet ta' radio illi ġew ċarġijati li radio franċiżi li jridu jkopru match tal-kampjonat fil-Renju Unit. Aħna s-sata eh, metajna zewġ każijiet ġotta waħda fuq il-UEFA eh, fil-Euro eh, 2016 fi Franza kienet possibbli l-persuni minn ġittijiet li ikollom konferenza ta' distampa fil-venju. It-tieni każ kien jinvolvi il- Federazzjoni tal-Handball u il-sieħeb tiegħu mill qatar illi kellu il-drittijiet eh, Multimedia għal kampjonati ta' handball f-2017. Meta daħasem fil-Franza rajna illi il-liġi li tipprojbixxija ġittijiet tar-radio ġiet injorata u min kiseb id-drittijiet fuq ir-radio tant kienet għalja ir-rata li ħafna kellhom ikopruha minn studios id-dar flok imorru fuq il-post u dan kien il-każ pereżempju għal Sweet Radio Zvediż. Ma nistgħux eh, eh, eh, nevetu l fatt li qisu hemm esklużjoni tal-medja tal-istampa ħafna klabijiet tal-futbol jizaw il-fotografi tagħhom li jingħataw ehm, trattament preferenzjali u aċċess li huwa miċħud lill fotografi tal-isports indipendenti iċem daqiet possibli illi eh, dawn il-fotografi tal-klabs jibbijaw eh, li jibbijaw li jew it għam possibli. U eh, u kunem min jaxsab jitikun professi mill-li għam, per esempio, curveball, curveball, u qed jiġi huwa sport li jiġu pratikat fl-Olanda l-iktar u dan off il-klab offra ritratti b'xej minn media mill-fotografi kollha li jaħdmu fuq dan minn dan il-website tagħhom u wara ftit ħafna protesti ħallewhom il-ġurnalisti jitlu tnej biss marru u dawn kienu restritti mill-photographers tal-klab. Issa fuq il-futbol Amsterdam per eżempju dawna din e, jifavorixu l-Ajax TV pala stazzjon u e, il-manager il-wieħed mill e, footballers li ġi intervist ma ġi intervistat biss mill-ġurnalisti tagħhom u ħadd ma seta' jagħmlu xejn. Fortunatament ħafna media stennew xi ġimgħat biex jistaqsu l-mistaqsijiet tagħhom flok użaw il-footage tal-Ajax, eh, tal-ġurnalisti tal-Ajax, jiena nagħmilha din ukoll personalment u ma nirreferix persuni l Ajax TV u Mbagħad dak li jsejjaħ jorganizaw il-press talks, il-klab jiddeċidiju min il dawn it-talks hija istedina biss U ovvjament, ħafna drabi dawn il-klabs iħossu li jista' jipprobixxu dawn it-tip ta' ġurnalisti mill-stadiums eh, dekinar tal-bloba u fortunatament il-National Sports Press Association eh, jintervjenu jinixinhom jisolvu l-kwistjoni ma' peress hija problemi. Inħoss narawha f'pajjiżi kollha anki barra mill-Unjoni aħna l-Assoċjazzjoni ta' Sports eh, ta' stampa l sports ridna niġbukom l-attenzjoni tal-Parlament għal dan il-punt għaliex inħossu li kikonna approċċ komuni fuq livell tal-Unjoni Ewropea u kun utli ħafna għal din it-tip ta' medja madwar il-kontinent. Grazzi ħafna tal-attenzjoni. Thank you very much. Grazzi ħafna lilek. Il-Kummissjoni hija preżenti qed nara li qegħdin Tnejn, però persuna waħda biss se titkellem. Monsieur Mark, jekk joġbok, grazzi Signor President. Jina se nindirizza biss il-petizzjoni l-ġdida Għaliex it-tweġiba ta' qabel għal seba' erba' ħamsa kienet weġiba li settomet tejnija ftit ta' ilu u mbagħad il pezzjoni l-ġdida 371 tagħti aktar informazzjoni għal pezzjoni ta' qabel però tkopri pratikament l-istess kwistjoni. Dan il-każ nirreferu għal żewġ istanzi fejn kien hemm ksur tad dritt tal-medja li jkun hemm aċċess għal avvenimenti sportivi. Il-Kummissjoni iżom il-pożizzjoni tagħha kif edna qabel anki fit-tweġiba tagħna, ġifieri ma nistgħux nintervjenew namlu intervent fil rigward ta' dak li huwa mitlub fiż-żewġ petizzjonijiet, partikolarment għaliex m'hemmx regolamentazzjoni għall aċċess ta' avvenimenti sportivi fl-Ewropa u lanqas hemm bażi għal dritt ta' tali aċċess. Aħna konsidrajna wkoll dispożizzjonijiet ta' direttiva għas servizzi audiovisivi u anke jkun hemm possibilità l-Istati membri illi jagħmlu lista ta' avvenimenti importanti xorta waħda jkopru il-mod kif dawn jixxandru, iżda mhux l-aċċess għal ġurnalisti biex ikopru tali avvenimenti. U allura, pala konklużjoni l-Kummissjoni iżżom il-pożizzjoni tagħha u bekk mill-ġdid tajt illi m'għandix awtorità li tinvestiga dawn l-allegazzjonijiet dawn iż-żewġ petizzjonijiet. Grazzi. Thank you. Grazzi lilek ħafna niftħu d-diskussjoni. Kollegi, Is-Sur Marjas, Iva, rġajt lura, grazzi. Ja, Signora President, jiena inqis li din il-petizzjoni hija partikolarment importanti, però ma naqbilx ma xi punti li semmi hawnhekk il-Kummissjoni. Forsi nista' anki intenni dak li diġà semmejt meta kellna diskussjoni dwar is-suġġett dwar petizzjoni erba' ħamsa tal-petizzjonant fl-2013. Mela, attivitajiet sportivi bħalissa saru kwistjoni ekonomika bekk fil-futbol u sports oħra li jintlabu fuq livell professjonali naraw li l-istess regola tapplika minħabba l-aspett kummerċjali u allura rridu naraw jekk id-drittijiet kummerċjali u mhux qed jiġu miksura f'dan il-każ, anke fil-każ ta' dawk il-ġurnalisti illi jagħtu servizz. Issa dan is-servizz jingħata fil-qafas tal-Unjoni Ewropea ukoll. Issa t-tieni kwistjoni li l-Kummissjoni ma żeminatx fit-tweġiba tagħha jekk hemmx fil-fatt proċedura fejn il-kompetitività u kol ġiet imxekla, anzi il-kompetizzjoni ġiet imxekla għaliex il wefa kif ukoll it-timijiet u anki FIFA bir-regoli li huma imponew bażikament iffurmaw kartell. U tali kartell qed ifassal il-kondizzjonijiet fejn ikun hemm ksur ta' regoli ta' kompetizzjoni u allura dan jfisser illi Federazzjoni tal-Isport, FIFA, UEFA, kif ukoll assoċjazzjonijiet oħra jistgħu jaqgħu taħt l-investigazzjoni tal-Kummissjoni dwar il-kontroll eżerċitat. Hemm deċiżjoni ta' COJ il-każ fejn il-sport partikolari in kwistjoni kienet ta' natura kummerċjali u bekk l-attivitajiet tal-federazzjoni setaw jiġu kontrollali. Matem il-kas Bosman fejn jgħati l-possibilità l-Kommissjoni illi tagħmel intervent Umbat jiena sorpriz li lanqas l-attivitajiet eh, li ġew msemmija ma ġew sfruttati għaliex huwa kien membru fil-kumitat u kien hemm ukoll il-kontroll ta' kartel u FIFA u ta' federazzjonijiet oħra. Umbat jiena sorpriz, intom komissjoni ma istux illi xi jimilu l-kummissjoni stess tikkontrolla u tagħmel interventi dwar kumpaniji illi qasmu prodotti sportivi, kif ukoll id-distribuzzjoni ta' avvenimenti sportivi u x-xandir tagħhom u allura. Ersqu li li loġika tagħkom u waraw li aħna qegħdin wara kollox nitkellmu dwar prodott kummerċjali li lin jekk tim tal-futbol, tal basketball jew xi tip ta' sport ieħor. Fejn għandna ir-raġuni kummerċjali U bekk naraw kif id-dispożizzjonijiet f'termini ta' kompetizzjoni qed jiġu wkoll imxekla u anki il professjoni ħilsa lix il-ġurnalisti qegħdin jeżerċitaw l-professjoni tagħhom u dan huwa wkoll servizz ekonomiku allura għandek ċertu kondizzjonijiet li qed iwaqfu id-drittijiet tal-ġurnalisti li wettqu x-xogħol professjonali tagħhom. Bekk għandek każ ta' ksur tar-regoli dwar id-dispożizzjonijiet ta' provizjoni ta' servizzi, iż-żamma ta' regoli ta' kompetizzjoni u li ma jkonniex monopolju b'seta' kbira u bekk din hija perspettiva li rridu nqisuha u li l-Kummissjoni trid tqis ukoll. Imbagħad hemm id-dritt tal-informazzjoni għaċ-ċittadini. Xi ħaġa li nsibu bħala valur tal-Unjoni Ewropea però forsi rridhom kien ħarsu lejn id-dispożizzjonijiet f'termini ta' informazzjoni għaċ-ċittadini, kif ukoll flus ta' tal-informazzjoni. Issa niġi lura għall aspett kummerċjali u e, dawk li jaraw dawn l-avvenimenti fuq televizjoni. Din hija informazzjoni illi titwassal permezz ta' televizjoni l-spettaturi u dan ukoll għandhom id-dritt għall intretteniment Allura ma jistax ikollok drittijiet esklusivi li jiġu stabiliti li l-in mill-sport li għedin nifukaw fuqu, ġifiri li konna stazzjon ta' televizjoni illi jati biss informazzjoni li t-tim deċidi li għandu jati jew li imponi kondizjonijiet fuq il-fotografi jew ġurnalisti sportivi, professjonisti, għalli dan fl-ħar mill-ħar qed ixekka l kompetizjoni t ħilsa bekk. President, naħseb il-petizzjoni għandha tinżamm miftuħa. Naraw taħt liema kondizzjonijiet in nistaw dawn nieħdu aktar passi għaliex UEFA u FIFA tal-waqt għaliex hawnhekk għandna donnu stat ġo stat se jimponu kondizjoniet ekonomiċi fejn nofs il-popolazzjoni ikunu esklużi mid-dritt tagħhom illi jaraw dan it-tip ta' intratteniment u l-ġurnalisti mhux se jkollhom l-ebda sors jew dritt ta' informazzjoni. Virginie. Merci. Uh... Grazie. Ija xaħġa normali li dejjem ikonna l-istess uġibom mill-Komissjoni fil-Komitat ma se nagħmlu xejn. M'għandix taqsam l-Unjoni. E, dejjaqna di u fajjina. E, L-isport, e, l-industrija tal-isport il parti kbir minn l-industrija Ewropea, allura mhix xi ħaġa ma tiswa xejn. U Emmen, hemm affarijiet li huma kontradizzjonijiet kbar għad-drittijiet eh, eh, liġi Ewropea ehm, fiha di meta nisimgħu spjegazzjoni. Organizzatur tal avvenment sportiv jista' jaqbad b'xandar veru imma regoli biex tara li situazzjonijiet bħal daw ma jwassalx għal abbuż ta' pożizzjoni dominanti li għan għandna f'dal każ fejn inti għandek il-xandara li għandhom jimponu regoli fuq l-aċċess eh, bażiċi bażiku għal media oħrajn eh, biex ma jkunux jistgħu jgħaddu u pubblikaw informazzjoni tagħhom hija eh, tant jmur kontra il-liġi ta' kompetizzjoni eh, fejn il-xandar jew il-kumpanija ta' xandar eh, ta' xandir jistaw ikollhom u bħala ċittadina għanna ċittadini għanna dritt għall-informazzjoni, aċċessibilità għall-informazzjoni wkoll jekk qed nitkellem fuq xi ħaġa li ta' sport, mod mhux biss tara r-riżultat, m'għandek il-livell ekonomiku, għandek il-finanzi involuti li għadi. U l-livell soċjali, qed nitkellu fuq soċjal ċittadini kollha, dritta sitt ċittadini kollha l-isport iġib miegħu id-dimensjoni li jmur lilin mill-lat sportivi u ekonomiku imma li inti tisprimi pożizzjonijiet, il-kwistjoni ta' diplomazija, għodda li tintuża fil-politika u għandu valur għas-soċjetà kollu li aħna nadrit dritt illi nkunu informati sew fuq x'qed jiġri. U allura ma nistax naċċettaw bħala ċittadini illi naraw il-komunikazzjoni u informazzjoni dwar id-dem tip ta' avvenimenti li jiġi maħnu għal kollox sabiex aħna qasbis ikun informazzjoni li minn kanal wieħed, istazzjon wieħed. Aħna e, kif se nagħmlu jekk pereżempju il dak li jista' joħroġ bħala il-maġni e, jew xandir huwa biss kontrat minn persuna waħda li jaraw jimanipulaw ma xiuru. Aħna nafu ċertu avvenimenti sportivi inti se jkollok ċertu problemi forsi supporters illi ma jibdux il-liġi aħna qatt ma tafx qed jiġri fil-verità u jt ikollok ġurnalisti li qed dawn l-avvenimenti biex jux jixjuru viżibilità kollha ta' x'qed jiġri u e, l-implikazzjoni jisu biss sportivi ma' politiċi u indispensabbli għadik dik sal informazzjoni U rek nistennew il-Kummissjoni e, biex ituna idea iktar ċara, e, ċari. Barra minn hekk hemm ċertu prassi li qegħdin jiżviluppaw li tisiru iktar frekwenti li tisiru iktar diffiċli jkollok li għalihom u e, e, allura aħna ma nistgħux nibqaw dejjinek u jiena naqbel mal petizjoni rridu nħallu miftuħa u rridu jkollna azzjoni ħafna aktar konkreta inkluż e, dimensjoni kam ta' ksur ta' liġi kif ukoll modifika ta' liġi sabiex naraw illi ikun hemm il-kondizzjonijiet jekk għall-aċċess għal dawn l-avvenimenti sportivi li huwa dritt ċittadini li huwa essenzjali. Thank you very much. Grazzi ħafna, jina u nissimpatizza fil-prinċipju iżda hemm ukoll l-istqarrija tal-Kummissjoni. Jiġifieri l-opinjoni wkoll tal-Kumitat tal-Kultura. U xtaqt ukoll nindika eh, l-opinjoni tal-Kumitat li m'hemmx ksur tal-Liġi Ewropea dwar id-drittijiet intellettwali għad dritt ta' informazzjoni, kollox ma kollox il-Kumitat Kulturali jikkonkludi illi il-petizzjonijiet ma jissuġġerixxux ksur tal-liġi Ewropea, mod partikolari l-AVMSD, u għedin jindikaw l-petizzjonant punt importanti ferm illi il-petizzjonant għandu jikkonsidra illi il każijiet allegati ta' ksur jiġu prezentati d-dim Orti Nazzjonali li xija kompetenza nazzjonali u anki l-awtoritajiet kompetenti nazzjonali wkoll għandhom jiġu indirizzati. Din hija possibilità wkoll. Din hija l-opinjoni li aħna għandna mill-Kumitat Kulturali. Ekku ma jixtiequ li aħna nindirizzaw din il-kwistjoni. Jiena naħseb li l-kollegi jissandikaw li għanna nżommu l-petizzjoni miftuħa Eh, jina ma nistax nagħmel mod ieħor u nagħmlu hekk. Inti Surnart nart tixtieq tagħmel kumment tal-aħħar forsi biex tikkonkludi wara id-dibattitu. I would just like to Nixtieq fil-qosor nindirizza dawn il-konklużjonijiet tal-Kumitat Kult faċli tagħmel referenza nazzjonali ħafna darba l-assoċjazzjonijiet tal-istampa nazzjonali jippruvaw jagħmlu hekk iżda naraw numru dejjem jiżdied ta' problemi komuni madwar l-Ewropa. L-isport mhix kwistjoni nazzjonali, ħafna minn dawn l-avvenimenti jinvolvu timijiet li qed jilagħbu minn pajjiżi oħra u avvenimenti internazzjonali jiġu sfruttati b'mod internazzjonali kien hemm eh, referenza għal UEFA u FIFA pereżempju. L-udjenza ta' televiżjoni mhix biss l-Ewropa, hija kull imkien. U ċertament jien għandikajt ftit każijiet illi jseħħu fl-Unjoni Ewropea però nindika oħrajn jelin mill-Unjoni Ewropea, inkluż l-Afrika fejn ir-radji qed jiġu esklużi mid-detenturi ta' drittijiet fejn ir-radju għall-uniku mezz fejn eh, il-ċittadini isegwu dawn l-avvenimenti, però il dawk li għandhom id-drittijiet f'Katar qegħdin jisfruttawhom dawn daqshekk. Ġifieri din hija xejra li tinkwetana qed issir kullimkien fl-Ewropa na standard komuni Ewropew Ewropea tkun xi ħaġa li tkun tista' tenki kull il-ġurnalisti Ewropej kollha. Grazzi ħafna. Aħna se nipproċedu dan il-mod, se nżommu l-petizzjoni miftuħa sur Marjas fil-qosor. Iva fil-qosor ħafna, President, għaliex il-kumitat tagħna u koll għandu dinamizmu partikolari tijaw u nistaw u koll nġdu la konklużjoni tagħna mid-diskussjoni, nżomu l pizzjoni miftuħa, però apparti jekk l-aspett kummerċali finanzjarju, jiġifieri e, dritt tal-ġurnalisti li kollhom aċċess għal zonni ta' avvenimenti sportivi, sportivi biex jeżerċitaw il-professjoni tagħhom li hija wara kollox attività kummerċjali flimkien mal-fatt li avvenimenti sportivi huma pan-Ewropej fil-maġġoranza tagħhom governati minn deċiżjonijiet illi huma ta' federazzjonijiet jiġifieri pan-Ewropej bħal UEFA jew FIFA fuq livell globali, irridu bekk nibatu petenzjoni l-itre il-kumitat għandu jibat kollox il-itre biex naraw jekk kienx każijiet ta' violazzjoni ta' liġijiet ta' kompetizzjoni u dritt għall-eżerċizzju ta' attivitajiet kummerċali mill-ġurnalisti biex jeżerċitaw il-professjoni tagħhom bħala provvista ta' servizzi. Dak huwa aspett li rridu nikkunsidrawh u naqduh mal-fatt li l-Kummissjoni fil-fatt wetqet kontrolli fil-post f'kumpaniji ta' televiżjoni u u anki kumpaniji ta' distribuzzjoni ta' prodotti sportivi per eżempju biex bekk naraw jekk hemmx violazzjoni tal-kompetizzjoni. Bekk un għandu segwitu ta' dana kollu. Nħallu petizzjoni miftuħa u nibatuha li litre. Grazzi. Grazzi ħafna. Is-suġġeriment li nibatu l-petizzjoni li litre naħseb li għana bekk nibatu u koll il-ekon, kumitat inkarigat mill-kompetizzjoni. Sibt li kienet litre, ekon, ekon, iva, għalix li, naqbel, naqbel, iva, tajjeb, kompetizzjoni l-element ta' kompetizzjoni huwa importanti wkoll għaliex bekk huma jeżaminaw il-kumitat jeżamina l-sitwazzjoni. Namlu hekk u wara mbagħad nirrevede, nirrevedu u naraw jekk hemmx motu ieħor kif nistgħu nipproċedu. Tajjeb, grazzi ħafna. Grazzi ħafna lilek illi ġejt attendejt. Jiena jdispjaċini illi m'hemmx mezz aktar konkret biex nenukom, però għamilna pass xorta l qudiem naħseb. Grazzi ħafna, unkomplu. Il-punt li miss. Which is petition. Petizzjoni 811 għanna 844 firma dwar proġett ta' kostruzzjoni ta' żewġ paċiri ta' detenzjoni għaxmara Sevezo. Sevezo. Il-petizjonant prezenti, is-sur Giovanni Cortese. Most welcome to... Nil-awk għal-komitat. Nittamaw illi Brussel ma jurikx biss aspetti negattivi bħat-temp, naħseb it-temp aħjar fl-Italja, pero aħna nilqawk mill-qarb hawnhekk fil-kumitat tagħna. Naddulek il-kelma ħames minuti. Buongiorno. Lodwa tajba li kulħadd, grazzi għall-attenzjoni tagħkom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 L-interazzjoni delle... L-interazzjoni ta' l-ilma maħmuċ ta' Sevazu fl-imkien ma' ta' saf li huwa fuq kwota aktar oli u anki t-xrit tal-elementi li joqogħdu se jwassal għal taħlita terribli jasal għal saħħa ta' ċittadini. Senago mhuwiex fuq il-baċċin ta' Sevezo, iżda 4.5 km mill-punt ta' missjoni għal kanal ta' ċesta ilma U allura xandu x'jaqsam dan il-post ma' Xmara Sevezo? il dokumenti li batnilkom jispjegaw il raġunijiet għalfejn sena għuwa kontra dawn il-baċini. Il-parki joffru kol protezzjoni u dan id-dokument jitkellem ċar ħafna. it tħawil ta' 18.000 pjanta b'kontribuzzjonijiet Ewropej għal-Reġun tal-Lombardija hija wkoll emblematika fuq l-art limitata mill-istess baċini. Dawn il-pjanti tneħħew billi għan enfasizzaw proċedura ta' ksur tal-Unja Ewropea nitolbu fisem is-sena Gizi eh, l-intervent tagħkom għal ħarsin tas-saħħa ta' ċittadini biex anki innatfu l-ilma ta' mara qabel ma jkun hemm intervent u rispett tad-disċiplina ah, preferenza għal liġi Ewropea biex bekk inħarsu s-saf freatiku approvata mid dekret numru 8166 ta' Mejju 2006 artiklu 30. Kontinwa, eh, dottor Borghi. Tabib, jina Dr. Borghi, u nishtiq nirringrazzjakom, jina ili u koll naħdem fil-qasam mediku u anki indirizzajt kazijiet ta' kanċer Ovvjament hawnhekk m'għandniex proġett ta' baċini iżda proġett ta' ħżin u l-elementi tossiċi huma attreżina illi jeqret is-sistema tal-ormoni, il nikel it-tetroklorene li twassal il-kanċer u anki diklorometano li jkoll joħroq il-kanċer u anki it-tetrokloratano li huwa neurotossiku. L-ilma ta' sevoso u kol għandhom komponenti perikolużi oħra u dawn tistaw tarawhom anki mill-filmat u jwaslu anki għal ilma li hija maħmuġa anki fit-toroq u bekk hemm elementi tossiċi li se jitlu fis-saf freatiku anki minħabba l-profondità tal-proġett u anki il proċessi ta' protezzjoni għas-saf freatiku. Umbat se jkunem il-molekoli li se jinxterdu minħabba li l-ilma jitla meta dawn jitlu fil-kanali għall-ilma li fawar u bekk għanna dizastru illi diġa tħabbar u għallura se jkonna l-elementi tokniċi li se jitlu f'kuntat mas saf Aħna qegħdin nitolbu illi inħarsu is-saħħa ta' ċittadini u tal-ambjent biex bekk ma jkonniex l-azzjoni illi tagħmel tant sara Aħna nafdaw fl-intervent tagħkom u nirringrazzjawkom għall-attenzjoni tagħkom. Jiena biologa molekolari u analizzajt dak li nsibu fis-sevezu la trażina li sema Sur Porgi u kol. hija xi ħaġa ġiet u ukoll projbita fl-2004 u għada preżenti dina kol tagħmel il-tfixkil fis-sistema endokrinali. Imbagħad hemm korrelazzjoni bejn l-esposizjoni għal dawn il-elementi u anki sistemi li jistaw jiġu jiġu affettwati. Komponent ieħor, id-diklometano u kol li joħloq il-kanċer u fuq il-skedi ta' sigurtà u kol jiġu indikati bħala elementi li jiwaslu u kol għal kanċer. Komponent ieħor huwa il-glyphosate li jintuża bħala erbicida u anki li nsibu fiħdanna ġifiri element li huwa importanti għall-organizmu tagħna biex bekk namlu proċessi ta' metabolizmu dan jista' jfisser illi jista' jkollna ħsara għall-organi kollha u dawn jistgħu jiġu anki kompromessi. Dana kollu huwa maħluq mill-xmara sevesu, ilma illi huwa tassew imniġġes. Grazzi. Grazzi ħafna, grazzi għal kontribuzzjonijiet tagħkom u anki tal-li zammejtu mal-ħin tagħkom. Aħna mana għanna il-sindku ta' Senago, Magda Beretta, u inti u koll tista tkun prezenti maħna u tindirizzana għal 5 minuti. Kumitat il-Istrissimu jiena Magda Beretta, Sindaku għal Senago u jiena nappoġġa l-inizjattiva ta' Sur Cortese kontra il-baċini li jżommu l-ilma territorju senagese. Hemm impenju trasversali mill-parti tal-forzi politiċi kollha fil-fatt matul iż-żmien sa mill-2010 sa issa jiena u sindki kollha Kellna mandat ċar biex nirrappreżentaw senagu fis sedis istituzzjonali u nkunu kontra it-twetti ta' dawn il-baċini fit-terrenġ ta' servisu għal dawn ir-raġunijiet. Fuq kollox, Senago huwa eżemplari fiċ-ċinta ta' Tramuntana ta' Milano minħabba il-pożizzjoni privileġġjata tiegħu fil-Park tal-Groane Madanakollu minkejja l-importanza li kellu il tema tal-ambjent ġi deċiżu imposta twetti ta' dawn il-vaski ta' dawn il-baċini li se jkollhom impatt fuq il-territorju tagħna bil erġa u ċementifikazzjoni ta' 17 il-lettaru fil-park tal-Growane, ġifiri għanna 20 kamp tal-futbol pala daqs u bekk din iż-żona mażula hija il-bot mill-baċin fluvjali ta' Torrent Sevizu Wara s-suburbanizzazzjoni tal-Hinterland ta' Milan u l-azliet illi saru mill-komuni ġirintana, l-ente li l-iktar se jkollu iħallas il-prezz qares huwa fil-fort ta' Senago xi ħaġa li nħossu mhix korretta għaliex aħna diġà minna l-parti tagħna fl-aħħar snin fil-fatt kien hemm żieda tal kanala l ilma li fawar fil-majistral u bekk dana jrid jiġi rikonoxxut. Fil-fatt fl-aħħar snin il-komuni ġirien ippjanifikaw b'mod mod eh, urbanistiku territorju tagħhom bil-bini f'postijiet fejn ikun hemm l-arar jew li huma sensittivi minn perspettiva idroġeoloġika biex bekk qegħdin nagħmlu preġudikazzjoni tal-karatteristiċi naturali tal-artijiet interessati. Issa permezz tal-proġett is-superfiċi se jiġu estiżi b'mod perikoluż u bekk iżidu l l-aspet territorjali minħabba dawn ix-xenarji, ġifiri donnu edin namlu kura tal-kanċer billi nintroduċu aktar ċelluli bil-kanċer, paradoss. Umbat, hemm il-kwalità tal-ilma tal-xmara, ġifiri l-Unjoni Ewropea kemm il-darba saħqet illi dan din ix-xmarija fit-tielet post ta' xmajjar l-aktar imriċsa fl-Ewropa u allura ċertament din il-kumitat ma tistax id-dawer wiċċa għal din is-sitwazzjoni li xanna ħafna riski għas saħħa ta' ċittadini u anki l-istaġnar tal-ilma tan-nixxija jista' b'xi mod jagħmel impatt fuq il-arja li wieħed ikun ikollu għad-dispożizzjoni tiegħu anki jkun hemm tneġġis għall-ilma tas-safreatiku minħabba il-livell tal-ilma żdied dawn l-aħħar snin. Ċertament kien hemm proġett illi ġie konsidrat pero ma kienx hemm konsiderazzjonijiet għal problemi ta' zamma tal-ħilmiet tal-arar u għanki wieħed irriqis l li spejjes snin li ġejjin. U allura s-soluzzjoni kella tkun illi konna tindif tal-iħ tat-torrentu tan-nixxija minn anki minn perspettiva artifiċjali u bekk fissem il-komune ta' Senago u bil-mandat politiku li għandi aħna nitolbu li tilqaw il-petizzjoni kontra twettiq tal-baċini li jżommu l-ilma tax xmara Sevezo grazzi għall-attenzjoni tagħkom. Thank you, Madam uh, Chair. Kommissjoni, grazzi, Signora President. Kif aħna femna qabel kommissjoni mhux se tikkumenta illum dwar il-preżentazzjoni tal-petizzjonant iżda fl-istess waqt nixtiequ nirringrazzjaw il-petizzjonant għal prezentazzjoni dwar riskju possibbli li dan il-proġett jista' jippreżenta għas-saħħa umana u l-ambjent. Aħna sejrin analizzaw dawn id-dokumenti b'ċertu attenzjoni u bekk imbagħad wara nistgħu naslu għal konklużjoni. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna lilek, grazzi wkoll għall istqarrija tagħkom. Konna nafu illi ma kelkomx aktar informazzjoni xtatu u nafu illi situazzjoni kienet prematura, pero il-deċizjoni politika xorta waħda kienet illi il-petizjoni tibqa fuq l-agenda biex bekk nam kienaraw kif intom tistaw tipproċedu u bekk niftaħ il-kommenti. Eleonore kjoġoba l-ewel. Iva, grazzi, President. Jiena namel intervent anki biex nisħa illi dan il-proġett u din il-petizzjoni jikkonsidraw situazzjoni fejn aħna diġa tkellimna dwar situazzjoni bħal dawn fix-xhur li għaddew u allura l-analiżi u valutazzjonijiet li għamilna eh, reġgħu ġew evidenzjati hawnhekk. Ħa nispjega ruħi. Fuq kollox nixtieq nfakkarkom illi fl-Italja nikkonsmaw l-art b'ritmu inkredibbli kull tliet sekondi qed jiġu ċementifikati anzi kull kull sekonda 3 metri ġu ċementifikati, ġifiri madwar 70 ettaru kull jum, bekk edin ċementifikaw il-pajis dana u innaħata fuq ta' Milano kollu għall-aktar post mibni fl-Europa, ġifiri għandek 75% tal-art illi huwa ukoll mibni. Umbat anki għal xmajjar pas Sevezo, dana umbat daħanjoħ, daħanjef kanali separati u bekk edin bximot imbidlu il-mixja il naturali tal-ixmajjar tagħna. Bek tana jagħmel impatt imbagħad ikun hemm konsekwenzi fuq territorju. U fil-fatt aħna hawnhekk dejjem għaddejna minn esperjenzi drammatiċi minħabba l problemi tal-ilma. Issa, is-soluzzjoni li hija proposta anki fuq livell trasversali għaliex kien hemm deċiżjonijiet reġjonali u anki po deċiżjonijiet politiċi eh, dan jfisser li dan il-proġett għal dawn il-baċini fil-fatt se jkun hemm ħamsa b'kollox fuq is-Seveso eh, jfisser li hawnhekk għandna proġett qadim ta' 20 sena U allura qed nippruvaw insibu soluzzjoni għal problema mingħajr però ma jkollna viżjoni għal żmien twil. U nadottaw bekk soluzzjonijiet olistiċi illi territorju jeħtieġ. U allura ir-raġunijiet għalfejn aħna kontra huma diversi l-petizzjonant li nirringrazzjah tal-li parteċipa u tal-li preżenta l-petizzjoni huma raġunijiet varji kifet. Hemm raġunijiet tekniċi, per eżempju, punt li nistan semmieħ. Inkredibbli kell proġett bħal dan iqis kwoti ta' saf tal iħ tal-bitpaċiri illi jkunu inqas meta nqisu l-kwota massima ta' saf reatiku, u ġifiri is-saf tal-ilma illi huwa importanti għal paċini tal-ilma għat territorju kollu kemmu. Pek din hija kontradizzjoni inkredibbli, evidenti kif f'dan il-każ ħajkonna kontaminazzjoni tal-ilma u tas-saf freatiku dawk l-aġenti ta' tniġġis illi semmew mill-petizzjonant ma ninsewx lanqas il-tixrit abbużiv illi qed isir u daw ġew verifikati u ġew ukoll reġistrati fir rigward ta' xmara fi xmara qed ikun hemm sostanzi eh, ta' vari tipi li qegħdin jinxterdu hemmhekk, però għanna u kol situazzjoni fejn l-art li tiġi mneħija biex nibnu l-paċini mbagħad naraw li anki l-istess art għandha elementi ta' tniġġis, ġifiri issa anki l-art ukoll wassal għal ċertu diffikultà biex wieħed ikompli jaħdem u minn nalla ngħid jien għaliex minn tal-inqas għandna aktar raġunimenti biex inwaqfuh dan il-proġett illi nisħaq huwa proġett illi qed jibbażaruhu fuq idea antika bekk edin imponu xi opra kbira mingħajr ma nifukaw fuq forsi aktar xogħol individwali li jista' janki wassal għal aktar effikaċità. Hemm ħafna soluzzjonijiet u anki dawn ma soluzzjonijiet li rajnihom f'pajjiżi oħra li ġew implementati b'mod effikaċi kif nixtieq u bekk jiena nħoss illi bħala Moviment 5 Stelle aħna dejjem sħaqna li għandna nisimgħu din il-petizzjoni b'urġenza illi forsi ma waslitx għal kommissjoni illi twieġeb għal petizzjoni, pero dan ukoll sejjaħ għal proġett illi aħna diskutejna qabel ukoll fil-kumitet. Aħna pala moviment fuq il-livelli kollha konna preżenti kontra proġett bħal dan minn livell komunali għal livell reġjonali għal livell nazzjonali sal-livell tal-Parlament Ewropew jiena nitlob li President illi petizzjoni tibqa' miftuħa illi niktbu lill awtoritiet reġjonali iżda wkoll b'mod partikolari l-Komune ta' Milano illi wkoll huwa involut u qegħdin jippromovu l-inizjattiva u finanzjaw diġà parti mill-binja ta' dawn l-opri u ċertament nixtieq nindika wkoll l-intervent ta' Sintku li tkellmet wara l-petizzjonant inħoss li huwa perikolus illi natu il-kelma l-autoritet nazzjonali li għal-kem nieħu pjaċir illi huma jappoġġaw il-petizzjonant u l-petizzjoni u l-oppożizzjoni għal proġett e, nixtieq ngħid illi għandna noqgħdu attenti. Forsi din tista' tsir xi ħaġa tas-soltu u bekk anki ndajfu l-istrument tal-petizzjoni illi huwa maħluq propju ċittadini l-awtoritajiet lokali minnaħa l-oħra u l-politiċi għandhom mezzi oħra biex isemmu leħenhom u allura nittama li dana mhux preċedent għal kem nifem il-bżon li ikunem istruzzjoni prezenti pal-entità lokali, pero ma illi watant eleganti illi inneħu mill-leħen ta' ċittadini. Smajna kemm il-darma fil-komitat, sintki iżda kienu huma li firmaw petizzjonijiet u bekk jidir li illi dini għas situazzjoni kemm xej differenti, bekk attenti u naraw li dina ma terġax isseħ fil-ġejjini. Grazzi. Eleonora, you know what I would like you? Mela, Eleonora, tafx nishtiqek tamel nishtiqek taħseb darbtej qabel ma tibda tippromovi l-partit tiegħek fil-kumitat. Għaliex eh, inkella pepe l-istess, is-soċjalisti l-istess, u aħna qegħdin hawnhekk biex nisimgħu lill-petizzjonanti u nippruvaw inkunu kemm jista' jkun neutrali. Kieġbok, toħloqx dan il-preċedent, tagħtix dan l-eżempju illi issa nibdew nisimgħu partiti politiċi differenti ifaħru il-partit il-grupp tagħhom. Nittama li din kienet eċċezzjoni U dwar il-kritika tijak u dwar il-fat li għanna nistidnu l-autoritajt lokali, ħna dan dejjem namluħ, meta jidu jiġu, ħna dejjem nistidnu għom, eh, ma nippermetux il-ġewek kumpaniji imma awtoritajiet lokali u reġjonali u rappresentanzi permanenti IVA. U ma tal-imnaħa u ma dawn u ma dejjem istituzzjonijiet maħtura mill-poplu għalek dejjem nistednu għom, issa, nad il-kelma li l-pizza jgħar, kjoġbok is-segwix l-eżempju ta' kelima ta' għablek, Skużani, President, tajt il-kelima, jina xtaqt najt biss illi naturalment il-prezenza ta' gruppi politiċi hija meħba bija kif għamilna fl-Monti. Imma dan ġi permezz ta' stedina mill-koordinaturi jew inkella kella Kultant għaliex tkun is-sint konfusa jew nifsu li jkun il-petizzjonant. F'dan il-każ naħseb li hija daqsxejn differenti. Qed ngħid sempliċement illi għandna nirrikonoxxu din is-sitwazzjoni biex ma naħolqux preċedent. Jiena naturalment ma xtaqx eh, nitratta din il-petizzjoni u nikkapparra għal-grupp politiku tiegħi. Għedin għawek biex nisimgħu l-petizzjonanti kollha. Il-President Iva, fil-Kumitat għanna l-lanqas biss nsemmu l-gruppi politiċi tagħna. Lanqas biss ngħidu xinu għal-grupp politiku tagħna, ngħidu sempliċement il petizzjonanti il-kontenut tal-petizzjoni u naraw kif nistgħu mexxu minn hemmhekk. Issa Peter. Ja, vielen Dank und äh, Iva, grazzi ħafna. Jena u koll kontent li Eh, dina il-petizzjoni edha fuq l-agenda tal-lum. Għaliex eh, danna l-inċident individualment u importanti ma jider li hemm ukoll problema strutturali. U Fil-fat kien għalek li xtaqna li dan ikun fuq l-agenda għaliex bil komissjoni għadna maħadniex risposta. Issa jekk nħarsu lejn kustjonijiet ambientali, l-ewwel ħaġa hija li nisimgħu x'inhu għal ilment tal-petizzjonant. Imbagħad il-Kummissjoni ġeneralment tajt aħna nafdaw li l-Istati membri qegħdin jimplementaw il-leġislazzjoni għal daqstant m'hemmx raġuni għalfejn aħna għandna nieħdu azzjoni. Imma naturalment hemm ukoll it-tieni pass imbagħad meta l-proġett ikun ġi implementat, diffiċli tibdlu u speċjalment meta nitkellmu fuq kwistjonijiet ambjentali jew proġetti li affettwaw l-ambjent, irid ikun hemm komunikazzjoni l-iżjed kmini possibbli bejn l-istati membri u um, l-awtoritajiet lokali. U tajjeb illi smajna l-petizzjonant Issa qed insejħu fuq l-awtoritajiet biex jieħdu azzjoni u ser inżommu għajnejna fuq din il-kwistjoni mhux ħanoqogħdu nistennew sa ma l-proġett eh, jitwettaq. Għalhekk nistennew mill-Kummissjoni illi dawk dik il-kritika li qajjem il-petizzjonant tiġi analizzata bir-reqqa u jitwaqaf ukoll dialogu tajjeb. Għalhekk, Sinjor President, id-darba li jmiss meta niltaqgħu ma' Sur Timmermans il-ġimgħa dieħla jiena nixtieq nikkritika ħaġa. Meta nitkellmu fuq proġetti ambjentali hemm bżonn komunikazzjoni aħjar bejn id dan il-Kumitat Peti, il-Kummissjoni u l-Istat Membru ikkonċernat. Dak li qed nagħmlu llum naħseb li huwa tajjeb naturalment. E, huwa parti mix-xogħol ukoll, ma hemm affarijiet xistaw jistgħu jitjiebu. Walek nirringrazzja ringrazzja mill-intervjena, nimmaġina li l-Kommissjoni edha f'pożizzjoni biex tkompli bxola u nittama li f'dan il-każ se tagħmlu wkoll. Grazzafna sur Kozzolino. Si. <clears throat> Jidir li l-argumenti huma pjuttost konvinċenti li jistaw jiġu mill-qwa u li nżommu miftuħ l-petizzjoni. Mistaqsitija di. Minħabba li dan l-aħħar snin, l axar jim, minn dak li nafijin forsi jistaw jikonfermaw kol il-petizjonanti. Il-proċedura ġiet blokkata minħabba l-kumpanija li rebħet it-tender irrifitat li tamel dan il- eh, li t-publika eh, xogħol ma nbdewx. Jiġifieri aħna edin situazzjoni li diskrivejna. Iżun ħoġu din it-tip ta' formalità. Allora nipproponi li president għaliex hemm il-bil bejnietna fuq il wiesa ġun xi fejn qogħdu niġġieldu eh, li nagħmlu ittra li kemm missjoni biex eh, tħaffef deċiżjoni opinjoni fuq il-biċċa li qed niddiskutu. u li aħna wkoll nduru għal nduru lejn l-awtoritajiet Taljani. Kemm qed nitkellmu fuq reġun fuq kol komun ta' Milan. Aħna rġamlu inizjattiva fi semmi il-komitat kollu biex eh, jaħsfu l-opportunità biex ikun hemm sospensjoni tax xogħlijiet li aħna ikonna talba ta' sospensjoni brabta mal eh, il denunċa minna ħatana, kundanna minna ħatana u, u kol, mux bis minn ħata l-kommissjoni. Għana nilqaw suġġerimenti, nilqaw u kol li kona opinjoni komuni, imma bat eh, tant eh, ikun kant ikun mbagħad imnaqxi fil-ġebel, ikun diffiċli il-li twaqqafha, speċjalment kunu bdew da xalijiet. Allura naħseb illi Tajja illi konna inizjativa minn qabel, minn ħadd tal-komitat tagħna wkoll e, lejn il-kom u mhux biex nirvolġu ħana il komissjoni ma lejn l-awtoritajiet Taljani biex jaħtfu l-opportunità tal-din il-ilment li qed isir kontrihom u biex jagħti ċans e, anki l-Kummissjoni biex tgħaddi deċiżjoni. E, Ġifiri, aħna mhux bħala komitat peti noqogħdu kunu dawn it-tip ta' isa e, riflessjoni ta' diffikultà ta' ċittadini minnar ma fil-verità nagħmlu xejn konkret. Jiena nixtieq li xi ħaġa dan it-tip iktar sostanza li biex biex nuru s-sens ta' talba tal-petizzjonijiet. U eh, dan huwa komjużar ħafna li dan l-aħħar snin għamel ħafna xogħol biex jħares dan il-park, hemm investimenti kbar, anke Ewropej. E, allura din hija ferita li ma nistgħux nippermettu l fil-kampanja, fil-kampanja. fil-kampanja, fil-kampanja. Grazie Vivalli, va grazie President, jina qed nintervjeni għal raġunijiet territorjali. Mina ġej minn Milan u nħos l-opinjonijiet tekniċi li saru mill tabib u biologa eh, saħu aktar eh, dak li huwa il-rida tal-komitat li aħna niċċaraw il-kwalità tal-ilma x'inhu hemmhekk u li naraw li memx riski għas saħħa ta' ċittadini li diġa għadin ibatu bħafna konsegwenzi minħabba dawn it-nġis għal dik il-kwalità tal-arja u anki tal-ilma. Allura rridu nsibu soluzzjoni biex nevitaw li eh, meta jiġu dawn il- Eh, il-maltempati eh, dana jamlu sara li dawn it-tip ta' baċini tal-ilma għalix jista' wasal għal eh, ħafna iktar ħsara lill-ċittadini għalix jistaw jistaw jinġsu jamluħ ħsara lill-nies għax jinġsu issa fitta ta' tilma ta' taħt l-artu ġibjuni u għallura aħna irridu illi naraw illi dawn il-baċiri ma xaqbdu jimbinaw minnar ma jisu l-problemi li għedna kif semmejna. Allura għanna konsens tagħna ma sunu għatin tawa ektar jena sempliciment illi jimbat indaħlu dawn il-premessi tekniċi u dispożizzjoni tekniċi. Thank you very much. Grazie ħafna, Sur Terry Cabras. Grazzi, President. Senżon fil-qosor. Din hija problema ambientali kbira. Imma peress li tikkonċerna wkoll is-saħħa pubblika, dan huwa fundamentali, nemmen illi l-petizzjoni għandha tinżamm miftuħa u għanna inkomplu naħdmu fuqa biex naslu soluzzjoni tajba. Grazzi. Grazzi mela bekk nalqu il-lista ta' kellima li għandijena. Pjaċir tiegħi issa li ngħaddi l-kelma lura l-petizzjonanti jekk għandhom kelmtejn xi jżidu nagħtihom żewġ minuti. Non posso. Jina, nishtiq biss nirringrazzjakom, mhux biss għall-kortezija tagħkom u iżda għal għall-fatt li dak li aħna provajna nurukom ċertament laqat sensibilità ta' dawk prezenti. Senago ta' 43% ta' territorju tiegħu lil park tal-Groane. Jekk aħna kol natu madwar 17 lettaru ieħor allura pek se natu kollox lil komuni u l istruzzjonijiet illi edin jikontrollaw il-territorju u dan dwar il-territorju. Iżda, dak li huwa traġiku huwa il-problema ta' tniġġis tas safreatiku għaliex l-ilma tas sevezo issa qiegħed f'kondizjoni tali illi huwa aktar baxx mis-saf dan jfisser illi it-taħlita tal-ilma issa hija ċaċa ċerta meta nqisu wkoll illi fil-proġett ġie evitat illi jkun hemm il barriera ġeografika tal-arġilla dan wkoll ifisser illi għandna aktar u aktar periklu. Bekk, l-argument għawħed kompless u aħna ipprovajna illi b'xi mod nispjegawhom dawn ir-raġunijiet fil-preżentazzjonijiet tagħna, aħna nkunu grati jekk intom u jena ċert li se tagħmlu hekk tagħtu l-attenzjoni meritata. Grazzi forsi il-kollegi tiegħi jiġdu jżidu xi ħaġa. Iva, jiena nżid punt li ma semmix u importanti xi wħud mill tibdil kromozomiċi li tisiru E, u maffarijiet illi se jiġu trasmessi anki l-descendenti tagħna. Daw se joltu mhux biss dawk li jgħixu fl-2018, iżda dawk li se jgħixu warajna. Sfortunatament dawn se jbatu kif qed inbatu aħna u naħseb li din mhix korretta. U anki ċerti petologiji pal lewċemija illi wkoll hija marbuta ma' xi sostanzi li semmejna, il-pazjenti il pazjenti il mill u wkoll Eh, għandhom bis biss madwar 12 xar ħajja u allura dan huwa l-impatt illi x-xmara se jkollu fuq is-saf freatiku u xtaqt tinżid il-ringrazzjament tagħna l-interess tagħkom illi intom wettuna jekk intom tridu aktar data aħna nkunu nistgħu nipprovdulkom dan. Thank you very much and that concludes for, for, for now. We will have reasons to come back to this. Iva, mela, ħani konkludu dan il-punt un unbat meta jkonna tweġiba siħa minnaħat tal-Kommissjoni nerġaw l-ura fuq eh, din il-petizzjoni. Sadattant il-petizzjoni ħat inżam miftuħa u se nistennew. Sadattant ħani batu kol itra l-autoritajiet lokali u reġjonali e kif eh, kien mitluk mill-kollegi u naħseb li nistaw niproċedu hekk għalissa. Meta jkonna tweġiba sħiħa mill-Kommissjoni, nerġaw lura fuq dan is-suġġett. Grazzi ħafna, grazzi li l-kull minn intervjena, grazzi tal-li vjaġġajtu. Nawguralkom il-vjaġġ eh, tajjeb lura u sa niżommu f'kuntatt. Issa naddu għal petizzjoni li jmiss ġifiri 8-5-8 fuq l-edukazzjoni bilingwi u ehm, l-użu tal-Katalan fl-iskejjel għal persuni illi jattendu l-iskola il petizzjonante hija Sinjura Losada u nadirek il-kelma għal 5 minuti. My mistake, my mistake. Anzi le, eh, skużawni, zbal tiegħi tajt il-President. Kien hemm eh, żball kalli zbal fil-ordni tan-noti. Ħanaddu l-ewwel għall-petizzjoni 857 fisem Impulso Ciudadano iwa grupp ta' azzjoni miċ-ċittadini fuq is-sinjali fi stabilimenti komerċali fil-Katalunja. Sinjura Lozada nadira l-kelma iżjed tard kelli sempliciment zbal fil-karti. Mela, il-petizjonant huwa Carlos Silva u nadirek il-kelma. L-għadwa tajba l-kulħadd. L-Ispanjol jew Kastejano huwa hija lingwa uffiċjali ta' Spanja, artiklu 3 tal-Kostituzzjoni Spanjola tajt li hemm il-dritt eh, dmir li wieħed ikun jafu u dritt li wieħed juża l-Ispanjol. Fil-fatt il-Katalunja u eh, anzi il-Katalan u l-Ispanjol huma kouffiċjali. Fi Katalunja hemm 16.8% ta' popolazzjoni Spanjola. 50.7% eh, li jużaw l-Ispanjol u 36.3% li jużaw il-Katalan l-autoritajiet riċenti tal-Katalunja użaw it-tema tal-lingwa bħala arma ideoloġika u zammew nuqqas ta' proporzjon bejn iż-żewġ lingwi biex jipromovu politika aggressiva ta' użu ta' Katalan bl-iskuża li Katalan huwa minoritarju u fl-istess ħin eskludew l-Ispanjol mill-ispazju pubbliku. Dan huwa proġett ta' ġenerija soċjali u l-arma hija l-lingwa u dan huwa fl-ambiti kollha anka l-amministrazzjonijiet pubbliċi fit-talim u anka il-mezzi tax-xandir. Hija politika lingwistika li teskludi u mill-bidu ta' u mill-1998 law raħqet ukoll il-rabtiet privati anka eh, fil-qasam tal-kummerċ u tal-industrija. Tal Il-liġi tal-politika lingwista tal-Katalunja tajt li s-sinjali ta' informazzjoni ġenerali u dokumenti eh, li jużaw il-konsumaturi u l-utenti iridu ikunu miktuba minn tal-inqas bil-Katalan. Imbagħad hemm il-liġi tal-2010 illi approvat il-kodiku ta' konsum fil-Katalunja hija liġi iżjed dettaljata u tirrikonoxxi li il-konsumaturi fil-Katalunja għandhom id-dritt li jirċievu dokumenti bil-Katalan Eh, għandhom eh, anka s-sinjali għandhom ikunu bil-Katalan fil-stabilimenti kummerċjali. Issa memx eh, dispozizjoni dispożizzjoni simili biex t-proteġi lil dawk li jitkellmu l-Ispanjol. Għalek fil-prattika l-użu esklusiv ta' Katalan qed jiskludi lil dawk illi jitkellmu l-Ispanjol. Dan huwa standard doppju fil-protezzjoni tal-konsumaturi u hija timnaqqax fil-kodiku ta' konsum katalan bi sistema illi t-kastiga lil dawk illi imorru kontra drittijiet eh, ta' dawk illi jitkellmu il-Katalan. Tqis dan bħala ksur ta' drittijiet fundamentali tagħhom. Il-bidu tal-2010 l-Ombudsman ah, ressa ukoll każ eh, eh, qudiem il-Qorti Kostituzzjonali fisem Impulso Ciudadano huwa argumenta illi dan kien diskriminatorju kontra l-konsumaturi li jitkellmu bil-Spanjol. Issa sentenza l-ħarġa fl-2017 tajt illi il-liġi tittiġi interpretata hekk. Il-lingwa illi eh, għanda tintuża l-informazzjoni trid tkun il-Spanjol, għaliex l-Spanjol bitkellem fi Spanja kollha. Fil-qasam tal-konsum, il-kompetenza fil-Katalunja hija tal-istituzzjonijiet eh, lokali. Dan ifisser illi l-użu tal-Katalan ma jfissirx illi il-konsumaturi Spanjoli u Ewropej eh, m'għandhomx dritt li jkollhom l-informazzjoni bl-Ispanjol, Spanjol li huwa lingwa uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, imma l-Aġenzija Katalana tal-Konsum beħsi eh, magħha biss biex tigarantixxi l-użu tal-Katalan. Eh, tistgħu tħarsu anke lejn il-website tagħha. Mill-1998 law il-Gvern tal-Katalunja uża politika stretta ħafna biex jassigura l-użu tal-Katalan fil-ħwienet. Kien hemm mijiet ta' Eh, kummerċanti kbar użar illi jisirulhom eh, kontrolli stritti ħafna jiġu kastigati jekk ma jużawx sinjali bil-Katalan. Skont din il-politika lingwistika lek l-ispetturi fil-qasam tal-konsum saru l-gwardjani tal-lingwa katalana. U ehm, Eh, dawna jagħmlu supervizjoni ta' x'qed tal-liema lingwa qed tintuża u jekk hux qed tintuża l-Ispanjol jew l-Katalan. Din il-politika diskriminatorja tfisser illi l-informazzjoni kummerċjali fil-Katalunja mhux m'għandekx il-garanzija li ħad tkun bl-Ispanjol. Il-politika ta' laqta nazjonalista siret affiċenti ħafna. Il-tiketti u l-informazzjoni anka fil-inħawi ta' Girona, Lerida u Tarragona huma kollha bil-Katalan. bad f'Barcellona għandek 15.100% fil-mija biss ta' tikket li huma bl-Ispanjol u 31% tal-informazzjoni. Għal daqstant minħabba f'dan kollu l-Katalan li suppost huwa minoritarju qed jikkapparra il-tikketti kollha u anke s-sinjali u fuletti bl-informazzjoni. U bekk il-lingwa uffiċjali tal-Istat ta' Spanja l-Ispanjol saret il-lingwa minoritarja. Allura, id-dritt li l-Unjoni Ewropea tagħti lill-konsumaturi l-utenti li jkunu informati f'lingwa li huma jifmu dan mhuwiex eh, garantit minħabba f'deċiżjoni li ħadu l-awtoritajiet Katalani. L-artiklu 38 tal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea jgħid li l-politika tal-Unjoni jridu jgarantixxu livell qoli ta' protezzjoni l konsumaturi Il-prattiċi diskriminatorji tal-amministrazzjonijiet katalani, apparti li jmorru kontra artiklu 21 tal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea, illi tirrikonoxxi dritti li ma jkunx hemm diskriminazzjoni minħabba fraġuni lingwistika, Apparti minn hekk dawn qegħdin jitħdu l-protezzjoni l konsumaturi. Biex tikkarantixxu u qoli ta' protezzjoni l-konsumaturi huwa imprescindibbli li dawn ikollhom aċċess għall informazzjoni f'lingwa illi huma eh, jistgħu jifmu biex ikunu jistgħu eh, jaqbżu drittijiet tagħhom. Skont artikli 4, 2, itra F, 12, 114 eh, u 169 ta' trattat tal-funzjonament, qed nitolbu l-Kummissjoni biex tavallu l-politika lingwistika tal-Awtorità tal-Katalunja għaliex dina ma xiex il-konsumaturi Spanjoli id-dritt tagħhom illi ikollom informazzjoni bl-Ispanjol. Ed nipproponu li jkun hemm studju in situ eh, jintindbat anka delegazzjoni li jekk ikun hemm bżonn tipproponi wkoll li jiġu adottati miżuri eh, eh, xirqa għaliex eh, biex intemmu din il-politika lingwistika illi tmur kontra drittijiet illi għandhom il-konsumatur tal-Unjoni Ewropea li nkollhom informazzjoni fil-lingwa tagħhom. Qed nitolbu wkoll illi din il-petizzjoni tinżamm miftuħa eh, sama eh, niggarantixxu li ma jkunx hemm ksur ta' drittijiet ta' dawk li jitkellmu l-Ispanjol fil-Katalunja. Muchas gracias. Damos la palabra ahora a la representación de la Comisión. Grazie ħafna stanaddi l-kelma lill-Kommissjoni Kristel Merca de Piqueras. Uh, Madam Chair, and uh, thank you for the petitioner to come here. Um, Respect for linguistic and cultural diversity is one of the... Aħna għazzu li diversità kulturali u eħet mill-ġebri ta' xewka tal-Unjoni Ewropea u parti minn artiklu 3 tal-Unjoni Ewropea u aħna għazzu li diskriminazzjoni għabbażi tal-lingwi li huma espliċitament projbiti taħt il-karta Il-Kummissjoni wkoll taċċerta li drittijiet eh, fundamentali ta' non-diskriminazzjoni huma rispettati meta il digital tal-Unjoni implementata, però taħt it-trattati tal fejn l-Unjoni Ewropea t-leġizla mandiġ seta illi tamel dan fil-qassam tal-ġisti fundamentali pal regola ġenerali, seta tamel dan biss jekk ikun hemm kwestjoni tal-liġi Ewropea illi tkun involuta peress li għart skont artiklu 51 tal-karta, id-dispożizzjonijiet tal-karta huma biss applikabbli u ma biss indirizzati l-istati membri meta jkunu eh, timplementaw il-liġi tal-Unjoni. Dal-każijiet fejn il-petizzjonant dan dan jendu xaqsam mal-reġim li jgverna l-użu tal-lingwi nazjonali li huma taħt il-kompetenza esklusiva tal-istati membri li għandhom il-seta kompetenza illi jirregolaw kostituzzjoni skont il- Eh, applikazzjonijiet eh, nazzjonali. Eh, l-użu ta' dan il-lingwi nazzjonali, inklusu rikonoxximent ta' ċertu drittijiet lingwistiċi fit-territorju spettivi. Jekk l-implementazzjoni tar reġim lingwistiku ħajkun delegat li l-autoritajiet lokali reġjonali differenzazzjoni fil-interpretazzjoni ħajkun solvut fuq livell nazzjonali. Dan il-każ irid ikun il- Stati membri li jużaw il- mm, li jużaw il- l-istrumenti leġislattivi tagħhom u allura aħna ma nistgħux inkon nagħmlu xejn fuq il-petizzjoni għadha kien xi regolament tal-ġittijiet lingwistiċi huma kompetenza esklusivament nazzjonali. Grazzi. Vale, eh, vamos a dar la palabra. Mela ħaradu l-kelma sal il-membri tal-kumitat ħatibta majte. Grazie ħafna. Jena l-ewelet xtaqt nir-ringrazzja l-petizjonant tal-li et eh, jiddeskrivinna situazzjoni li bla dubju ta' xejn hija diskriminatorja. Kif għaltinna il-rappreżentanta tal-Kummissjoni, minħabba il-fatt li id-diskriminazzjoni għandha tkun evitata, u f'dan il-każ il-kompetenza kif qed tgħidilna hija esklusivament tal-Istat Membru u l istat Membru li jissandu l-obbligu jara kif se jevita din it-tip ta' diskriminazzjoni li inti iddeskrivejt ta' stant fid-dettall. Biex nala anka mill-perspettiva personali, jina eh, eh, eh, nistmerrom il-daw l-ispetturi lingwistiċi u dawk li jaħsbu l-identità lingwistika tagħhom hija l-unika waħda possibbli. Dawn laqas jindunaw illi ikunu qegħdin jiddiskriminaw kontra ċittadini Ewropej fuq territorju Ewropew. U dan huwa eżattament il-maqlub ta' dak li aħna nixtiequ. Grazzi. Grazzi Majte. Grazzi Majte. Issa Beatri. Grazzi ħafna, President. Jina nirringrazzja lill kummissjoni tal-intervent tagħha Għalet eh, bitċar il-rappresentanta illi għawek għaw kas ta' diskriminazzjoni memx dubju hemm il-ksur ta' wieħed mit-trittijiet fundamentali ta' Unjoni Ewropea, imma minna eh, minnaħa l-oħra kif tajt il-Karta ta' Drittijiet Fundamentali din hija tip ta' diskriminazzjoni illi l-Kummissjoni ma tistax taġixxi fuqha għaliex għawek eh, għaw fin-nofs is-sussidjarjetà U dan spiss jiġri f'dan il-kumitat hija xi ħaġa li spiss nesperjenzaw Iġifiri, hemm il-Karta ta' Drittijiet Fundamentali li e, e, e, qed nibbażaw riħna fuqha hemm fil-fatt artiklu 51 li huwa ċar ħafna. Imma minkejja dan il-fatt nixtieq infakkar lill-Kummissjoni wkoll anka biex nitloba taġixxi għalli xina hekk beħsibni Infakkar illi dak illi qed jitlob dan il-petizzjonant huwa il-protezzjoni ta' drittijiet tal-konsumaturi. Iva, hemm kwistjoni ta' diskriminazzjoni għaliex min jitkellem l-Ispanjol dan il-każ mhux protett, imma hawnhekk hawn ksur ukoll ta' drittijiet tal-konsumaturi anke Ewropej. U Spanjoli biss dawn huma konsumaturi li għandhom dritt ikollhom aċċess għall informazzjoni f'lingwa li jifmu u dak huwa stipulat fil-liġi Ewropea. Il-protezzjoni tal-konsumaturi iva hija xi ħaġa li qiegħda eh, kif tafu sew f'artiklu 38. Apparti minn diskriminazzjoni jiena xtaqt infakkar ukoll illi eh, jekk aħna eh, wieħed mill-akbar kisbit tagħna was uniku u nixtiequ aħna nlaqgħu flimkien iċ-ċittadini mal-opportunità li għandhom li jaqsmu dan it-territorju flimkien, l-istrument għandu jkun il-lingwa Issa fuq livell nazzjonali naturalment jista' jkun hemm diskrepanzi, jista' jkun hemm differenzi, imma biex ikonna suq uniku u biex eh, iċ-ċittadini jkunu jistaw jeżerċitaw din iċ-ċittadinanza Ewropea tagħhom hemm bżonn nipproteġu drittijiet tal-konsumaturi. U għalhekk Iva, jena xtaqt nitlob lill-Kummissjoni, anka biex tinvolvi eh, kumitati komitati oħra ta' dan il-Parlament, il-Juri u l-Imko, għax naħseb illi ikollom xi jgħidu fuq dan is-suġġett u xtaqt nitlob li din il-petizzjoni tinżamm miftuħa għaliex fil-fema tiegħi il-Kommissjoni għandha tipprova eh, tevalwa il-politika lingwistika tal-ġeneralitat tal-Awtorità Katalana għaliex eh, mhux qed tiggarantixxi l-użu tal-lingwa li tinftijem lil kulħadd. Dan huwa li qed nitlob lill-Kummissjoni nixtieqat ikkomunika mal-awtorità lokali tal-Katalunja mal-Gvern ta' Katalunja u eh, titlobom jispjegaw x'inhi l-politika lingwistika tagħhom xeffetta tħalli. Thank you very much and and uh, thanks to all of you also for for having Grazzi tal lik uh, to paċenzi użi biex kelli naħroċ. Grazzi Rosa tal lik kontet tmexxi għal uh, ftit. Teresa. Muchas gracias. Uh, Grazie ħafna. Mela dan li qed niddiskutu hawnhekk għawa ta' interess partikolari għalija għaliex naħseb li jiena l-unika Katalana li il-lingwa nattiva tiegħi hija Katalana, jiena minix nazzjonalista u jiena kontra eh, din il-politika lingwistika li la tħaddem għal daqstan snin l-awtorità tal-Katalunja. Fil-Katalunja il-lingwa tintuża bħala strument biex eh, jippromovi l-identità nazzjonali u dan imur kontra drittijiet ta' ċittadini u drittijiet tal-konsumaturi. Jina ġeja minn familja ta' negozjanti, aħna naħwira ta' negozji u aħna qegħdin imbatu minħabba eh, li qed il-Katalan qed jiġi impost fuqna. Iva, hemm l-artiklu 51 veru, imma huwa veru wkoll illi hemm oqsma oħrajn fejn id-dritti tal-konsumaturi mhumiex rispettati. U għalhekk jiena xtaqt nitlob kif diġà ntqal illi jiġu voluti wkoll komitati oħrajn, juri, imko u kult. U nixtieq il petizzjoni tinżamm miftuħa sa ma nsolvuha. Għaliex hawnhekk għandna problema gravi u naħseb illi fil-parlament għandna l-mezzi biex nsibu soluzzjoni. Grazzi. Thank you. Soledad. Grazie. Soledad, grazzi, President. Jina, l-ewwel qabel xejn, xtaqt ngħid kemm għandi qalbi sewda. Qalbi sewda għaliex eh, eh, mikrofonu, mikrofonu għal-kelima. Skużawni, tajt il-kelima. Għaliex eh, mela dawn qed niddiskutu suġġetti illi fuqhom inħarġet sentenza tal-Qorti Kostituzzjonali, sentenza riċentement ħafna wkoll. Il-soċjetà tal Katalunja mandi xarfen u tinfakkarkom, palissa eh, edha tajx situazzjoni diffiċli hemm firda u naħseb illi huwa eh, l-mument l-inqas opportun biex niddiskutu xi ħaġa bħal din. Din hija xi ħaġa li għandha li titlob diskussjoni ġenerali mhux li noqogħdu indefsu eh, subajna fil-ferita. Eh, Spanja għandha kultura diversa ħafna u dan qed ngħidina bħala persuna li ġej minn Andalusija u dan qed ngħidu għaliex naħseb illi l-obbligu tal-politika huwa illi ilaqqa flimkien dawn il-kulturi differenti li hemm fi Spanja. U mhux noqogħdu eh, nifirdu ċittadini u nikkonfrontaw ma' xulxin, irridu naraw illi Irriġ ikun qed f'kondizjoni li jistaw jgħixu sew flimkien. U sfortunatament fil-Katalunja dan bħalissa mhux il-każ. Il-kwistjoni tal-ittikketjaru tas-sinjali e, inħarġet sentenza fuqha fl-2010 mill-Qorti Kostituzzjonali. Imbagħad kien hemm appell tressa appell minn 50 deputat tal-Partit Popolari. mbagħad fl-2018 ħarġet sentenza oħra tal-Qorti Kostituzzjonali, sentenza ċara ħafna. Il-Qorti qalet li dinna mhijiex lingwa minoritarja ma hija lingwa uffiċjali. U l art qalet li ma tistax timponi la lingwa u laqas l-oħra, speċjalment fis-settur privat. Ma tistax timponi għaliex il-liġi tajt illi foqsma fejn e, irridu garantixxu illi l-konsumaturi e, għandhom ikollhom aċċess ċara jom, dan japplika b'mod speċjali. U għalhekk irridu ninterpretaw din il-sentenza bl-aħjar mod possibbli biex nippermettu lill soċjetà Katalana terġa' tingħaqad mhux inkomplu nifirduha. Iva, il-kompetenza hija tal awtorità katalana imma mandu jkun impost xejn, la naħaqla minn banda u laqas minn banda oħra. U dan qed ngħidu għan l-ambitu kemm privat u anka pubbliku. Jina xtaqt, eh, anzi naf li l-petizzjoni ħat inżamm miftuħa, imma Minkejja l-fatt li l-Kommissjoni qalet ċaru tont illi m'għandix kompetenza f'dan is-suġġett għaliex xieta kompetenza nazzjonali, xorta waħda xtaqt nappella biex ikun hawn responsabilità u biex inkunu koerenti. Ftit ta' xhur ilu kienaw dibattitu f'dan il-Kumitat eh, minħabba f'petizzjoni li kien hemm il-Katalunja u aħna ddeċidejna illi mannix najnu biex il-konflitt katalan intallawħ fuq livell internazzjonali u għedna li għanna niprofaw eh, nkunu ta' medjaturi iżjed minn xejn. U għalek naħseb li l-petizjoni tal-lum miex fuqta, verament mux fuqta. Jek titu zamma miftuħa, zamma miftuħa, jek titolbu rapporti tolbuħ. Imma, infakalkom, qed ngħixu mument delikat ħafna fi Spanja fil-Katalunja u naħseb li dawn id-dibattiti li ma jaslum kien għawek għandhom jisolvew fi Spanja. Għanna nitolbu l gvern tal-Partit Popolari wara kollox biex jagħmel xi ħaġa u jrid jagħmel xi ħaġa mhux aħna minn hawnhekk noqogħdu indaħlu subajna fil-ferita dak kollox. Thank you very much, Soledad, and thank you especially for Grazzi tassew, grazzi tal isħat fuq l-importanza ta' koesistenza. Eh, li koreb koesistenza kemm jista' jkun li jkunu nistgħu naġixu bħala ħaġa waħda li semmejt ukoll il-kompetenzi nazzjonali. Sur Terry Cabras. Grazzi. Che la Commissione. Grazzi. Jina ma rajtx li l-Kommissjoni edha tappoġġa l-petizzjoni, l-Kommissjoni qalet illi mhijiex kompetenza tagħha. Ġifieri nistgħu nsemmu l-petizzjoni għal darba ma l-Kommissjoni t-tweġiba tagħha diġà tagħta. Jiena nirringrazzja l soledat tal-pożizzjoni li ħadet għaliex hija esprimit xi ħaġa importanti ħafna Iġifiri, għal-kem forsi ideologikament ma naqblux, mux għat naqblu, din il-problema mandiġ tkun ideologika, kif qed jippruvaw jagħmluha ċertu gruppi, din hija problema lingwistika, problema tikkonċerna ċ-ċittadini. Jiena nixtieq illi dawk li ma marrux Barcellona jew fil-Katalunja nistidinhom jiġu u jaraw bajnejhom illi m'hemmx problema, m'hemmx problema. Issa, insaqsina kien hawn xi ħadd li ġi kastigata xi uża l-Ispanjol, għaw għal persuna waħda li ġiet ikkastigata għax użat l-Ispanjol, le, ħadd ma ġi kastigat. Issa hekk qed insemmu politika aggressiva li qed jiġi esklus l-Ispanjol, u għeja, e, e, tafu intom illi l-imħalfin mhumiex obbligati jitkellmu l-Katalan fil-Katalunja, ġifiri daw jistaw jħorġu sentenzi minn għazbis ma jkunja fil-Katalan. Et semmu intom politika ta' pulizija tajdu li politika ta' ta' supervizjoni stretta naħseb li din hija xi ħaġa ta' hija fizzjoni, xi ħaġa kompletament inventata u nġibajna jew wara widnejja. L-argument tiegħi huwa m'hemmx problema lingwistika għaliex il-liġi tajt u dan ġie konfermat mill kemm mill-darba tajt illi il-Katalan eh, jista ikun e, difiża mid-dritt li wieħed jiddefendi il-Katalan. Jina nissimpatizza mal-kollega u hekk imma li inti tajt li l-barranin li jmorru Katalunja jew Barcellona għandhom jirċivu informazzjoni f'lingwa li jifmu, bħalma għal ispanjol naħseb li huwa kunċett vera ta' barra minnaw. Lingwa li tifhem, da' ta' xaffariet huma, ta' xistranveri huma. Ma nafx jiena naħseb li ħmerija veru, ħmerija qed ngħidha b-sens ta' nafrina kollega tagħkom imma il-liġijiet u maġari ġew ikkonfermati permezz ta' sentenzi mill-qrati u aħna li nixtiequ sempliċement huwa illi il-ċittadini temmek ikunu bilingwi li jużaw iż-żewġ lingwi u ma nemmen li hemm lebda diskriminazzjoni m'hemm lebda politika aggressiva. Kollha kemm intom tistgħu tmorru u tiċċekkjaw li m'hemm lebda problema u għalhekk nemmen li l-petizzjoni għandha tingħalaq għaliex eh, mhux qed nifhem fejn nistgħu naslu biha. Eh, nistgħu nżammuha miftuħa u nibqgħu għaddejjin snin twal nitkelmu fuqha ma ma ħatasal kien għax ma tagħmilx sens grazzi. Thank you very much and I see the colleagues are now Grazie, naħseb il-kollegi, jġir tkellmu sunqot nintukom ċans jitkellmu xonna xin għamlu. F'pożizzjoni toħrajn li huwa jixib ħafna dik. Imma Rosa titkellmu l-ewwel darba. Eh, iva, kif tafu jiena minn Majorka Jina bilingwi, nitkellem il-Katalan u nitkellem l-Ispanjol ukoll. Sa ngħidilkom dak li naħseb għan nitkellem minn qalbi. F'dawn il-reġjuni, dawn l-komunitajiet autonomi bħal Barcellona, eh, Galizja, Valencia, etc. dawk ir-reġjuni fejn hemm żewġ lingwi, importanti li l-gvern jipproteġi iż-żewġ lingwi. U fil kasta ta' dawn ir-reġuni li kollom eh, lingwa oħra, fil kasta Katalunja u l-Katalan, dawn il-lingwi jridu jkunu eh, imħarsa b'mod speċjali biex it-tfal jitalmuhom biex it-tfal ikunu jitkellmu żewġ lingwi. Issa, li hemm konvivenza tajba bejn iż-żewġ lingwi, eh, tippermetti li aħna llum qegħdin hawnhekk, ġifieri li jkun hemm san, bilingwizmu tajjeb. Aħna fir-reġjun tiegħi għandna ħafna turiżmu, imma xorta waħda ma kien ebda problema fejn ngħixu flimkien nużaw iż-żewġ lingwi. Li jiena ma taġobnix hija l-użu esklusiv ta' lingwa waħda. U hekk ma naqbilx ma' Sur Terri Cabras, meta jkun hemm l-użu esklusiv ta' lingwa waħda, imbagħad e, jiġi li tikkat miegħu. Mela, il-gvernijiet independentisti jaħsbu illi lingwa hija għodda biex inti taqbes għall-identità tiegħek. U bekk, ma tkun qed tagħmel xejn favur il-lingwa fil-verità, jiena l-Katalan inħobbu ħafna, imma meta l-Katalan jintuża bħala arma biex wieħed jaqbes għall-identità tiegħu, hemmhekk le, hemmhekk żbaljajna. U mbagħad fil-kustani ta' tikketti hemmhekk ma jkunx hemm bilingwizmu tajjeb, dak il-bilingwiżmu mhumiex tajjeb meta inti fi skola eh, kollox jiġi mallem bil-Katalan, hemmhekk jitkisser il-bilanċ titkisser il bilingwizmu il-bilanċjat. U naħseb li huwa il-kompetenza tal-gvernijiet lokali, gvernijiet b'sens komun, gvernijiet li jinkludu lil kulħadd u li ma jpoġġux wieħed kontra l-ieħor. Eh, naħseb li dan huwa fidejhom biex li jagħmlu xi ħaġa, mhux li jifirdu s-soċjetà minn nofs kif għamlu. Eh, nishtiq niprofa naddilkom dan l-spiritu tijaj, bħalma għalet majta Beatriz, irrit ikun hemm spiritu ta' bilanċ, bilanċ bejn iż-żewġ lingwi, iż-żewġ lingwi huma uffiċjali, mhux waħda iżjed mill-oħra waħda taħt l-oħra. Eh, m'għandux ikun hemm it-tikketti dawk huma imposti hemm 24 il-negozjanti li ġew immultati miljuni ta' euro. Irrid ikun hemm bilanċ, sens komun u gvernijiet li gvernaw għal kulħadd mhux gvernaw parti miċ-ċittadini biss dak li qed nitlob jien sens komun, irid ikun hemm sens ta' stat, irid ikun hemm armonija. Jiena nista' nifhem li l-Kummissjoni qalet li mhux kompetenza tagħha, imma eh, f'ħafna kwistjonijiet imma kellix kompetenza anke fil-petizzjoni ta' Donjana u oħrajn. U aħna mbagħad tlabna li jkun hemm missjonijiet. Jiġifieri l-Kummissjoni veru ħafna drabi tgħidilna li m'għandix kompetenza imma mbagħad aħna nagħmlu xogħolna. Meta tkun Eh, huwa veru f'dan il-każ li hija kompetenza tal-Istat membru, imma f'każ li bħal dan fejn għandek gvern illi it-tihissija u jibda juża esklusivament lingwa waħda, irid ikun hemm intervent biex nipproteġu drittijiet ta' ċittadini. U għalhekk jiena bimħabba lejn art twelidi u bimħabba lejn il-lingwa tiegħi jiena ngħid ejja naġixxu b'sens komun. Naħseb li f'dan il-punt eh, Tajb induru l-ewra lejn il-petizzjonant għal intervent qasir ħafna. Tom għandkom xi żidu wara li smajtu. Si, bueno, jo eh, kerja komentar ke. Iva, jina xtaqt ngħid. L-ewwel jiddispjaċini il-dak li qalet Soledad ta' Soċjalisti hija tal-bitna inżommu sikta. Le ma naħsibx dinja sitwazzjoni li għandna nikkundannaw u għandna nitkellmu dwar għoddim il-Parlament. U Inti spjaċini u koll nisma dak li għal sur Terri Kabras li huwa għal li mux miex problema ideologika. Ija problema ideologika fil-fat dik hija l-problema u proġett nazzjonali dan illi qed jiġi mibni bluzu ta' ċertu armi bħalma hija lingwa. Fi Brussell, per eżempju, għandek reġun autonomu bilingwi għaw maġġoranza kbira ta' nies jitkellmu l-Franċiż, imma t tikketjar immaġinaw ftit kieku li t-tikkatjar kollu bl-Olandiż biex tiġi biex niproteġu l-Olandiż. Immaġinaw naqra eh, fil-Katalunja fil-fatt hekk qed jiġri. Il-Gvern tal-Katalunja qed juża il-prinċipji pożittivi tal-Unjoni Ewropea bil-maqlub qed jużom ħażin, qed jużom biex jagħmel dal-proġett ta' inġenjerija soċjali u sadattant qiegħed jikser u jmur kontra drittijiet fundamentali tal-komunità li titkellem bl-Ispanjol fil-Katalunja. Waħna ma nistgħux inżommu fomna siket, jiena jdispjaċini li Soledad mhux qed bħalissa ma xtaqt ngħidilha li le mhux beħsibna inżommu sikta. Nixtieq nitlob lill-Kummissjoni biex tikkunsidra anzi li dan il-Komitat biex tikkunsidra daqsxejn tistudja ħjar is-sitwazzjoni fil-Katalunja. Okay, fine. Thank you very much for your contribution. Tajjeb, ħafna grazzi għal kontribut ta'kom. Hemm persuna waħda biss li qalet li jiena l-petizzjoni. Jiena xtieq nkun naf, inti kieku tixtieq tara petizzjoni? Le, le, le, le, le, le, o iva. Ma ħandu bo miftuħa lissa, naraw xieġri. Jekk hemmx argumenti ġodda. Ma nafx eżatt ben se jkunu dawn l-argumenti ġodda, ma ma stax naqa petizzjoni jekk kollegi ma jridux. Grazzi. Nandu għalli miss. Dik li kont se nibda jiena ordinarjament petizzjoni 858 fuq l-impatt ta' immersjoni sieħad tal-Katalan fl-iskejjer għal-familji li tiġi għal huwa reġun. Il-petizzjonanta hija Anna Losada. Naddi għalik. Eh. Eh, Lodwa tajba, jina eh, ma diskors tiegħi ser ikun hemm ukoll slide. Jina Anna Losada, jina il-president ta' board ta' skola bilingwe fil-Katalunja u jina nditi tifla wkoll ta' 10 snin. Jina Katalana nitkellem l-Ispanjol u nirrappreżenta assoċjazzjoni illi tiddefendi drittijiet ta' ħafna ġenituri imħazbin mill-konsekwenzi illi qed ikun hemm fuq it-tfal eh, b'dan l-użu esklusiv tal-Katalan fl-iskejjel fit-talim. L-impatt li hemm speċjalment fuq dawk li siet eh, dajfa. 50% tal-Katalani jitkellmu l-Ispanjol Il-lingwa tagħna hija kooffiċjali fil-Reġjun ta' Katalunja u eh, l-Ispanjol huwa komuni mal-bqija ta' Spanja. Eh, L-Awtorità tal-Edukazzjoni fil-Katalunja ma tirrispettax id-drittijiet lingwistiċi ta' dawk l-istudenti li tkellmu bl-Ispanjol. Il-modell edukattiv fil-Katalunja jobbliga l-użu tal-Katalan fit-talim. U liedna ma jistawx jitalmu, jiktbu u jaqraw fil-lingwa tagħhom. Meta jibdew marru l-iskola ta' tliet snin, iridu jinsew l-ewwel krim li jkunu diġà talmu bil-lingwa li jitkellmu d-dar ma' ġenituri u maħutom. Fil-maġġoranza tal-iskejjel, il-ġenituri iridu jiffirmaw karta li tajt li huma jaqblu mal-proġett eh, edukattiv tal-iskola. Dan il-dokument jgħid li l-Katalan huwa l-unika lingwa li ħadd intuża t-talim u għall-attivitajiet interni u esterni tal-iskola. tal iskola Fil-maġġoranza tal-iskejjel, l-ammont ta' sijat bl-Ispanjol u ma dawn 0 sijat minn 3 snin sa' 6 snin, sentejn bejn 6 snin u eh, 12 sena u 3 sijad bejn 12 sena u 16 sena fil-skola sekundarja. U bekk li l-ulidna, b'mod dirett jew indirett, edinna l muħom li l-Ispanjol mhuwiex lingwa eh, ta' kultura, mhijiex lingwa illi tintuża biex jitalmu l-matematika, l-istorja jew ix-xjenza, u laqas mija l-lingwa illi fiha ikkantaw il-kanzunetti tal-miliet li fija jagħmlu l-plays tal-iskola li fija ikkelmu lill-allima tagħhom jew li fija jagħmlu l-homework id-dar. Dan il-modell edukattiv għandu prezz għares ħafna għal dawk li jitkellmu l-Ispanjol. Jispiċċaw imorru ħażin fl-iskola. dan il-marki baxxi huma ħafna iżjed komuni fost dawk li jitkellmu l-Ispanjol milli dawk li jitkellmu l-Katalan. Issa, nħareġ ukoll rapport mill-UNESCO li jgħid illi l-istudenti illi jitkellmu l-Ispanjol Eh, Immorru għal minn dak li jitkellmu l-Katalan, qed tarawha fuq l-slide x'inhi differenza bejn eh, dawk li jitkellmu l-Katalan u dawk li jiġu mġalem jitkellmu l-Katalan l-iskola ma id-dar jitkellmu l-Ispanjol. Il-tluq mill-iskola ta' tfal li jitkellmu bl-Ispanjol huwa id-doppju minn dawk li jitkellmu l-Katalan. Dawn l-istudenti jgħidu li ħossuhom inqas integrati fis-sistema tal-iskola Eh, milli jħossuhom f'reġjuni oħra madwar Spanja. U f'dan il-qafas allura hemm żewġ gruppi ta' tfal illi jmorru verament minn taħt. Il-tfal b'bżonnijiet speċjali, ġifiri li għandhom ċertu naqas forsi fiżif jew fis-smieħ, eċċetera, dawn huma tfal illi apparti mill-diffikultajiet fit-talim u fl-integraw ruħom fl-iskola, għandhom ukoll xkiel addizzjonali għaliex ma jistawx jistudjaw lanqas perċentwal ta' suġġetti fil-Ispanjol. Huma obbligati li jistudjaw bil-Katalan biss. U lanqas fis-sijat ta' lezzjonijiet ekstra dawk lanqas ma jsiru bl-Ispanjol. Apparti minn hekk, eh, fil-Katalunja jmorru eluf ta' nies kull sena, ħafna minnhom ġejn mill-bqija ta' Spanja u oħrajn ġejn minn barra minn Spanja. Xi ħodd minnhom għandhom tfal fl-età tal-iskola. U meta dawn jibatu l-tfal l-iskola, jiskopru f'daqqa waħda illi m'hemmx skejjel pubbliċi jew inkella pubbliċi privati fejn is-suġġetti jiġu malma bl-Ispanjol. U meta allura il-ġenituri saqsu it-tfal tiegħi kif ser ikompli jistudjaw, aħna jkun ngħidulhom il-verità, ngħidulhom illi il-tfal primarja ser jitpoġġew fi skola, eh, eh, eh, skużawni, fi klassi apposta biex jitalmu l-Katalan. Mux se jitalmu l-matematika xenze mal bqija ta' tfal u aktarx laqqa ser jipoġġu l-eżami għaliex ma jkunux jistaw iwieġbu fl-eżami bil ispanjol Hemm ħafna ġenituri għalhekk li rrifjutaw opportunitajiet ta' xogħol fil-Katalunja. Dawk li jiġu fil-Katalunja jirriskjaw li t-tfal tagħhom jibqgħu jirrepetu l-istess sena jew inkella l-marki tagħhom ikunu verament ħażina. F'artiklu 14 tal-Karta ta' dritti Fundamentali tal-Unjoni Ewropea jirrikonoxxi id-dritt tal-edukazzjoni. Dan id-dritt, naturalment, irid jiġi mħaddem mingħajr diskriminazzjoni skont l-użu tal-lingwa. Fil-Katalunja, id-dritt għall edukazzjoni fil-lingwa nattiva ta' dawk li huma Spanjoli mhuwiex rispettat u dan imur kontra rakkomandazzjonijiet u liġijiet tal-Unjoni Ewropea. Skont it-Trattat tal-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, l-Unjoni għandha kompetenzi biex tagħmel eh, azzjonijiet biex tikkoordina jew tikkumplementa l-azzjonijiet tal-Istati membri fil-qasam tal-edukazzjoni. Sinjuri membri parlamentari, nallum edawek biex nitlobkom taraw jekk dak li qegħdin ngħidu u verità. Il-politika lingwistika fil-qasam tal-edukazzjoni fil-Katalunja hija diskriminatorja għal l-istudenti li ma jitkellmux il-Katalan. Dina temel ħsara anke l-mobilità tan-nies u eh, eh, l-integrazzjoni tal-tfal b'diżabilità ukoll qed Nitlobkom tinvestigaw l-abbuż kontra eh, dawn it-tfal li qegħdin insemmu. Nitolbu li parlament jikkundanna dan kollu jibatitra li l-gvern katalan, il-gvern reġjonali u l-gvern ta' Spanja illi fija jesprimi tħassib tiegħu u jitlob illi din is-sitwazzjoni ta' diskriminazzjoni tintemm. It-tielet ħaġa nitolbu li din il-petizzjoni tinżamm miftuħa sa ma jsiru tafu illi twettaq xi ħaġa u li id-drittijiet fundamentali li qed ikunu miksura ina lura lill-uliedna. Grazzi. Grazzi tassew. Naddu għasurmaħ. Grazzi. Kompetizzjoni attuali għandu xassam mal mersjoni mandatorja tal-Katallan f'skejjel pubbliċi u tal-familji li ġejjin minn reġuni oħrajn rej Katalunja dawn l-aspetti għaw taħt il-kompetenza esklusiva tal-Istati membri. Għax dawn għandhom xjaqsmu mal-politika edukazzjonali u dawn huma Istati membri responsabbli għat-talim eh, u l-sistema ta' edukazzjoni tagħhom. L-Unjoni Ewropea trid tirrispetta d-diversitajiet lingwistiċi kulturali tal-Istati membri u l-għażla tal-lingwa tat-talim jew kull kwistjoni għandu x'taqsam mal użu ta' ċertu lingwi fil-talim hija kompetenza esklusiva tal-Istati membri u ma jistgħux jiġu indirizzati mill-Kummissjoni u jiġu għandhom ġew trattati fuq livell nazzjonali nixtieq nżidu wkoll il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali bħala dispożizzjonijiet huma applikabbli u vinkolanti li istati membri biss meta nitkellmu fuq liġi tal-Unjoni u din hija kompetenza nazzjonali mhux tal-Unjoni Għaldaqstant eh, intom t-trivuġu l-kom għal autoritajiet reġjonali kompetenti. Thank you very much, and now I open the floor to members. Għandu għal membri, Beatriz. Grazie, Cecilia. Um... Grazzi. Naħseb illi hija ħaġa normali li wieħed ibati biex jifem x'qed jiġri li diffiċli wieħed jifhem illi persuni illi jitkellmu l-Ispanjol huma diskriminati fil-Katalunja, din hija xi ħaġa li ħadd ma jista' jiġħada għalkemm eh, ċertu atturi mill-Parlament jistgħu jinsistu li kollox huwa mhix jisew, le dawn affarijiet li qed jiġru hemm diskriminazzjoni kontra dawn it-tfal għaliex m'għandhomx eh, edukazzjoni effettiva. U apparti minn hekk hemm ukoll ksur ta' numru ta' liġijiet li għandhom x'asma l-qasam ta' edukazzjoni hemm ksur mhux biss tal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali illi dwarha il-Kummissjoni qalet li iva hemm diskriminazzjoni, imma parti minn hekk qed nitkellmu mhux biss fuq politika ta' edukazzjoni qed nitkellmu fuq ħarsien tal-minorenni, ħarsien ta' minorenni minn li jkunu manipulati għal finijiet politiċi. Jina naħseb li l-Katalani u li l-bqija ta' ċittadini li qed ibatu minn diskriminazzjoni lingwistika dawn eh, talaqhom l-istat u għal-istat illi mhux qed jipproteġihom u għal daqstant dawn jirrikorru għal Brussell bit-tama illi l-Unjoni Ewropea tkun tista' tajnhom għaliex l-Unjoni Ewropea bbażata fuq prinċipju ta' igwaljanza mhux ta' diskriminazzjoni. U kma jiġu xanna eh, fej ħajmorru, ħajmorru Strasburgu, ħajmorru The Hague, Ej, morru, għana għalfejn edin għaw ninkella, għalfejn għaw dal-Komitat tal-Petizzjonijiet din it tiqa miftuħa l-500 miljon ċittadin illi jħossu li drittijiet tagħhom edin jinkisru. Naħseb illi dan huwa l-forum korrett fejn titressaq din il-kustjoni u jiena nappoġġa dak illi qalet il-petizzjonanta ġifiri li nibatu ittra l-autorità tal-Katalunja u eh, najdu l-om jahna mħazbin minħabba f'dan id-diskriminazzjoni lingwistika insemmu l argumentu kol tal-protezzjoni ta' minorenni, għandna nitolbu wkoll il komissjoni li tevalwa l-politika lingwistika tal-Katalunja u eh, anka bħalma għal is-Sur Terika Brasiva, iva, nżuru zuru Katalunja. Għaliex le, ejja nibatu delegazzjoni unżuru nżuru aħna u naraw bajnejna stess jekk din xi ħaġa inventata jew inkella xa tisseħ fir-realtà. U barra minn hekk nixtieq ukoll il-Kumitati Juri u Kult Eh, ikunu involuti, għalhekk għandna nibatulhom u koll. Il-petizzjoni petizjoni t tinżamm miftuħa naturalment. Well, we can come back to that. Juri has nothing actually to do. Nistan nirġaw l-ura dan il-punt. Juri mandux xaqsama dal-punt, imma forsi jem komitati joħrajn jisun involvu. Imma l-ewel nishti eh, nadir kelma minn majte. Muchas, muchas gracias, Presidenta. Grazie, President. Jina xtaqt najt minn issa illi naħseb li għana nappoġġaw il-petizjonanta. Jina għallima nallem l-Ispanjol u il-Bask. U għalek nafsew xinija il-kwistjoni tal-lingwi fil-pajis tagħna, apparti minn hekk jiena ħdimt ukoll eh, fil-bord edukattiv eh, inkarikat mill-edukazzjoni fir-reġjun tiegħi. U għalhekk eh, il-lingwa għandax taqsam ħafna mal-rikkezza kulturali li għanna f'pajjiżna. Nistan nassigurak illi meta il-ġenituri jixtiequ, ikunu jixtiequ, għanna noffru l-opportunità. Meta ġenituri kun jixtiequ u u tfali kun jixtiequ għandhom jitalmu fil-lingwa nattiva tagħhom din huwa dritt fundamentali tat-tfal. Meta ċertu awtoritajiet jieħdu s-seta fidejhom kultant jimpedixxu hemm ħafna modi kif nipromovu l-multilingwiżmu jina dan favorih kompletament. Imma l-edukazzjoni kultant tintuża l-finijiet ħżina meta eh, it-tfal għadhom inqas importanza mill-politika jew mill-lingwa nfusa. Dak huwa ħażin meta jiġi impost modell edukattiv wieħed biss. Jiena stess, fil-post fejn eh, rabbejt l-ulidi u kanna li tilqu minħabba persekuzzjoni jina u koll kelli problema ta' edukazzjoni qoddimi għaliex eh, it-tfal tiegħi kienu għadhom fil-età tal-iskola. U it-tfal tiegħi kellhom problema għaliex ħadd ma kien għallimhom l-Ispanjol. Ma kienux talmuh l-Ispanjol l-iskola. Il-lingwa eh, tal-maġġoranza tal-pajjiż trid tintuża fl-iskejjel hija xi ħaġa ta' barra minn hawn li jew dan it-tfal m'għandhomx eh, diritti għaliex hemm min qed iċaħħadhom minn mid-dritt tal-lingwa tagħhom. Jiena naħseb illi mhux biss il-Parlament u l-Kummissjoni li jridu jieħdu ħsieb din il-kwistjoni, imma infakkar illi qed nitkellmu fuq it-tfal. It-tfal huma iżjed importanti mill-politiki tal-autoritajiet. Rosa. Si. Rosa. Iva, grazzi ħafna. Ser eh, inkompli ma dak li jedna qabel meta għandek autorità f'reġjun bilingwi illi deċidi li jagħmel użu esklusiv minn lingwa waħda hekk jiġri. Jiġri hekk għaliex tina l-immersjoni sħiħa tfisser illi xi lingwa waħda mit-tnejn se tmur minn taħt. U jfisser ukoll li hemm ksur ta' dritt fundamentali. Jina kont viċi president tal autorita lokali tal-Gżir Baleari għal sentejn. U fl-opinjoni tiegħi dik il-partiti id-dires u il-programm tagħhom. F'dawn ir-reġjuni imma idealment irrid ikun hemm flessibli, flessibbli, iż-żewġ lingwi jridu jiġu malma b'mod flessibbli. Meta jkollok tfal bi bżonnijiet speċjali jien għandi t-tifel tiegħi għandu bżonni speċjali, is-sistema trid tadatta jekk għandek tifel għami, tifel li ma jismax, tifel iperattiv, is-sistema trid tadatta. E, dawn it-tfal ibatu ħafna biex jitalmu l-lingwi u għalhekk hija sistema li trid tadatta ruħa fuq it-tfal. Dik hija l-kisba kbira tal-edukazzjoni, mhux li tfal it-tfal iridu joqogħdu jadattaw huma. U għalhekk irid nkunu miftuħin u dim il-lingwi kollha imma bi flessibilità irid ikun hemm it-talim ta' żewġ lingwi li huma kif qalet Majte, aħna li ġejjin minn dawn ir-reġjuni partikolari, aħna eh, verament inħobbu l-lingwi tagħna, jiena il-Katalan inħobbu mens, imma bżonn illi nkunu flessibbli. Ma nistax naċċetta li jkun hemm lingwa imposta pjuttost milli oħra. Għaliex inkella nispiċċaw b'dawn il-problemi li qed naraw qudiemna bħalissa. U għalhekk il-petizzjoni verament tagħmel sens għaliex hemm ċertu partiti illi b'dilla l-ossessjoni tal-lingwa li għandhom, il-lingwa minn flok strument għal komunikazzjoni, strument biex in-nies jitalmu jgħixu ma' xulxin, jużaw il-lingwa bħala strument aggressiv. Jiena ma naqbilx jella nibatu delegazzjoni għammek, għax uħol u iżjed firda. Giuseppe jgħot jgħajt li l-Gvern tal-Katalunja temmel kollox sew, aħna nibdew najdu l le, Eh, skużani, skużani, Giuseppe, jina eh, jina nemmen illi għanna naħdmu b'sens komun. Da għanna niprufaw nferxu. Fil-gżer tal-Baleari hemm eh, gvern mamul minn seba partiti tal-xelluk. U dawn jishtiqu jobbligaw li tobba meta daw it-tobba japplikaw biex jibdaw jaħdmu fl-isplanijiet pubbliċi ikunu jafu l-Katalan. Imminti, meta tkun pazjent, xitit, tabib li tal-Amerika tal ajr tabib li fejek? Eh, eh, u meta l-affarijiet isiru b'dan il-mod, ma jibqgħux xamlu sens. Allura li qed nitlob fl-aħħar mill-aħħar huwa li nużaw il-sens komun. L-ar ħaġa li tista' tagħmel b'lingwa hija li timponija. Lingwa jekk tittaħkimha titaħkimha b'qalbek. Dan il-mudell ta' immersjoni sħiħa ma nemminx li huwa tajjeb. E, lingwi għanna nitalmu kemm nistaw, tnejn, tlieta, erba' anke Ġermaniż jekk irridu, imma rridu nitalmu mill-qalb. U e, irridu nużaw ukoll moħħna, moħħna u s-sens komun Is-soċjetà m'għandniex nifirduha. Meta kollok politikanti li juża l-lingwa bħala arma, jibda jifret u jaqsam in-nies. Imma mhux hekk kondu jagħmel eh, politikanti li tjaqgħat in-nies ma jridx jikkonfronta lingwa kontra oħra, ma jagħmilx sens il-lingwi għandna nittrattawhom b'sens komuni u bi flessibilità. Grazzi. Mr. Eh, Lopez Aguiar. Thank you, Chair. Savela. Mr. Lopez Aguilar. Grazzi ħafna. Is-Sinjor President taf li jiena minix membru sħiħ ta' dan il-Kumitat, imma meta jkun hemm eh, petizzjonijiet li għandhom x'jasmu pajjiżi, nipprova niġi għaliex aħna deputati Spanjoli għalhekk ħtarna jiena nipprova niġi dejjem bħala sinjal ta' rispett u bħala sinjal ta' interess ukoll. Interess fil-kustjoni illi tkun ġabet il-petizzjonanti hawnhekk dan huwa petizzjonanti li mhux tal-li huma ċittadini Ewropej ma tal-li huma anka Spanjoli. Kif taf, jiena ili ftit snin li uħsi id-drittijiet fundamentali u il-libertajiet li għandu jkollu eh, li għanna jkonna. din eh, u dan il-petizzjoni fil-fatt hija dwar drittijiet fundamentali, drittijiet fundamentali ta' minorenni permezz ta' sistema edukattiva. Apparti minn hekk jiena eh, niddefendi ħafna il-kwalità kostituzzjonali ta' Spanja. Fwis okkazjonijiet kelli niddefendi din il-Kostituzzjoni, kelli niddefendija u dim dawk li pruvaw inaqsu mill-prestiġju ta' Spanja bħala stat kostituzzjonali. Fil-Kostituzzjoni ta' Spanja hemm artiklu illi u artiklu diffiċli ħafna artiklu tlieta illi jgħid li l-Ispanjol hija lingwa uffiċjali tal-Istat u li l-bqija tal-lingwi l-oħrajn li jeżistu fi Spanja illi wkoll huma protetti u msemmija fil-preambolu tal-Kostituzzjoni dawn huma lingwi uffiċjali fil-fdawk il-reġuni illi dan jistabilixxuh fl-istatut tagħhom. Iġifieri, ir-rikkezza lingwistika ta' Spanja hija eċċezzjonali u ħaqqa rispett u protezzjoni. U allura dawk il-reġjuni li għandhom lingwa ku uffiċjali sviluppaw iż-żewġ lingwi. Fil-każ ta' Katalunja, din il-politika lingwistika ġiet ikkonfermata permezz ta' ġurisprudenza mis-snin 80 law u matankollu xorta waħda għatem problemi, problemi rigward id-drittijiet ta' dawk li huma li żjed vulnerabbli, ġifiri eh, tfal u żgħażagħ li jkunu għadhom l-iskola. Dawn huma eh, dawn il-liġijiet eh, irridu jkunu trattati kif suppost u kultant ikunu wkoll korreġuti kif ikun hemm bżonn. Dinja dan huwa suġġett illi kif qalet il-Kummissjoni jaqa' fil-kompetenza tal-Istat membru. Imma xorta waħda hekk għandna petizzjonanti illi ġew hawnhekk bl-argumenti tagħhom li argumentaw sew u qed jitolbu illi jużaw mill-kaxxa ta' strumenti li għandu l-Parlament Ewropew. Dak li qed jitolbu nittama lill-Parlament li l-petizzjoni tinżamm miftuħa. Grazzi ħafna Teresa. Grazzi ħafna eh, Juan Fernando għaliex eh, najdlek id-dritt eh, l-intervent tal-kollega soċjalista tiegħek id-disappuntat niftit l-ewwel. Eh, aħna edin hawnhekk. Id rappresentaw il-vitmi, aħna l-vitmi ta' xi ħaġa nġusta li qed issir fil-Katalunja. Jiena Katalana, il-lingwa tiegħi l-Katalan, jiena l uliedi u l naputijiet inkellimhom bil-Katalan. Meta fittixt eh, skola tfal tiegħi, fittix skola li tatallem il-Katalan. nishtiq, dejjem xtaqt li tfal tiegħi jitalmu l-Katalan għalhekk nappoġġa s-sistema bilingwi ta' Katalunja. Imma sol l snin tant kien hemm abbuż illi irrealizzajt illi mhix sempliċement kwistjoni ta' dawk illi tal-li nazzjonalisti jaqbżu għal-lingwa tagħhom, le qed jaqbżu għal xi ħaġa oħra qed jużaw il-lingwa bħala strument biex joħolqu identità Jiena katalana tradizjonali, jiena ktibt kodba bil-katalan ukoll. Imma saħan sitra qed nibda niddeja issa għet nibda niddejja għaliex qed eh, jobligawni nagħmel affarijiet bil-Katalan sempliċement hekk għas bil-Katalan. Apparti minn hekk imbagħad hemm eh, kwistjonijiet eh, oħrajn li anke tfal jindunaw bihom hemm dan din iċ-ċaħda tal-Ispanjol li l-Ispanjol ma jintużax fl-iskejl tal-Katalunja. Allura, iva, din hija problema ideoloġika, hija problema gravi, u hija waħda mill-problemi li qed twassal għal firda fil-Katalunja qed ninfirdu f'żewġ komunitajiet. U rridu nsibu mod kif dan insolvuh u kif qalet il-kollega irridu nużaw it-tolleranza u rridu nirrispettaw il-liġi. Aħna wara aħna eh, eh, pajjiż partikolari ħafna m'hemm lebda ebda pajjiż ieħor forsi l-Greenland li zjed, imma mem lebda pajjiż fl-Unjoni Ewropea fejn il-lingwa uffiċjali ma tistax, inti ma tistax titallima f'dak il-pajjiż stess. Naħseb eh, din dan huwa punt mill-iżjed bażiku, grazzi. Sur Terika, grazzi. Thank you, Chair. Uh... Grazie. Għasnafx naqbat najt li tajdu illi ma tistax titallem l-Ispanjol f'Katalunja ma nafx għasna f'xnaqbat najt. Mela, bir-rispet kollu lil min qed eh, ma jaqbilx miegħi, imma jiena verament mistaġeb, inħossni verament mistaġeb nisma' dak li smajt. Eh, jiena nista' nikkritika lil min irid anke lil gvern Katalan jekk irid u nista' nikkritika anke lil innifsi. Mhux li jikkritikawni l-oħrajn, nikkritika lil innifsijien. Imma nixtieq li nitkellmu fuq affarijiet li huma reali, Fil- eh, petizzjoni naraw illi n-numeri eh, eh, l-numeri u manka ordinati ġifiri hekk hemm ċertu koordinament li nistaw naraw ħanka min numri. Imbagħad hemm ukoll problema oħra li ma teżistix illi ġiet inventata. Rajna l-istatistiki fuq l-slide ta' kuma statistiki li ma jaqblux ma l-istatistika li għandijin fil-verità ġifiri forsi ta' min inqablu għom daqxejn. Il-problema hija waħda pedagogika jew hija problema oħra. Jekk hija problema pedagogika u hija problema ta' talim, mela, allura f'Katalunja għandna 300 lingwa. Ippermettu ngħidilkom li <laughs> f'dak il-każ f'Katalunja għandha 300 lingwa, allura x'namlu? natu l-faċilità li tfal kollha biex eh, jitalmu. Jina, eh, din nafxin il-problema. Eh, irridu noffru talim f lingwa jew tnej bħal katalan u l-Ispanjol, imma biex ikunu jistaw anka Awek, smajt il-min jajt illi il-ġenituri ikollom jamlu ek, le, mux ikollom il-ġenituri jamlu xi ġenituri li forsi għedin ftit diffikultà ma ma jirrappreżentawx il-maġġoranza tal-ġenituri. Infakkar il kulħadd illi l-integrazzjoni fl-iskejjel kienet promossa minn ġenituri e, li jitkellmu l-Ispanjol li kienu ġej minn Santa Coloma de Gramanit li huwa e, uh, zona ta' Spija, zona ta' Spanja illi titkellem kompletament bl-Ispanjol. U għalfej, għaliex dawn talbu għanzi riedu illi kun hemm l-istess kondizzjonijiet ta' tfal kollha fil-Katalunja. U dan kien proġett interessanti ħafna fil-fatt. Jidispeċin il kollega ħarġet mis-sala għaliex l-immersjoni lingwistika kienet eh, promossa mill-PPE, mill-PPE e, anzi, il-PPE ta' Spanja. Issa, Jina nishtiq ħafna illi xi darba kieku tajdunna e, xit jiġri bil-Ġermaniżi li hemm f'Palma. Dan Ġermaniżi ma qatt ma smajthom igergru jiena, daqs kemm hemm Ġermaniżi f'Palma, il-problema li għalla jbirek aħna l-Katalani biss. Il il-modelling l-affarijiet li qed tukkużawna bihom mhumiex ipprovati, hemm Eh, falliment ta' tfal fl-iskejjel le, le, skont ir-rapport PISA, dan juri illi it-tfal tagħna fl-axar mill-axar jispiċċaw jitalmu l-Ispanjol aħjar mill-medja tal-bqija ta' tfal fi Spanja, ġivir ma naħsibx qed għetamlu biċċa xogħol daqshekk ħażina. Jiena nitlob illi petizzjoni tinala u li ma noqogħdu nibatu l-ebda itra dwar diskriminazzjoni għaliex jekk tibatu l-itra tkunu qegħdin tinsinwaw li hemm diskriminazzjoni u m'hemm l-ebda prova ta' diskriminazzjoni. Jekk ħanqogħdu ngħidu hemm diskriminazzjoni, mela nkella aħna x'qed nagħmlu għaw l-Kommissjoni. Jiena nissuġġerixxi li l-petizzjoni tingħala għaliex inkella din ħanibqgħu nitkellmu fuqha ripetutament mingħajr provi konkreti u minajr u il-verità jgħal li m'hemmx problema fl-iskel Katalani. Gwirix, jiena Svediża, kolli ngħid li diffiċli meta l-kumitat eh, ikun kollu Spanjol u passjonat u għalse sew diffiċli t-bilanċadi Għandi tkellim l-aħħar kellim biex nagħlqu u mbagħad dur lej il-petizzjonanti. Solidad. Muj rapida, jo creo. Fil-qosor, jena naħseb li diġa smajna kollox, kulħadd spjega raġunijiet tiegħu. Xtaqt eh, nisiħeb ma' Sur Terri Kabras. Mela 28 ta' frar eh, eh, ħareġ dan rapport li jgħid li l-Ispanjol jiġi mallem aħjar fil-Katalunja mill pija ta' Spanja. Allura heq. Ma nafx nista' ngħidu ħafna affarijiet imma Għawek għandi l-provi għandi l-data li turi illi il-tfal fil-Katalunja jafu l-Ispanjol, jistudjaw l-Ispanjol. Dawk huma l-fatti, jiena nirrepeti dak li qed fil-bidu. Tikja zona ta' Spanja verament eh, rikka, kulturalment, lingwistikament, u qed nitkellmu fuq lingwi uffiċjali. Infakkar illi għanna nevitaw kull tip ta' diskriminazzjoni imma l-lanqas minnaħal oħra ma nistawx nimponu illi il-Katalan ma jiġix mallem li jiġi mallem l-Ispanjol biss. Naħseb illi it-tfal fil-Katalunja għandhom id-dritt jitalmu l-Katalan. Fiftit klim naħseb illi s-sentenza tal-qorti kostituzzjonali, anke ma taġobniex irridu nirrispettaw, dan qed ngħidu speċjalment għal PP għaliex hemm anke sentenza l qorti kostituzzjonali dwar dan ir-rigward, kienet propju l-qorti illi anka eh, eh, tkellmet fuq numru ta' artikli fil-istatut tal-reġjun. Edin namru din il-petizzjoni wasanna kważi fi żmien elettorali u qegħdin hawn konfront ċar bejn il-PP u l-bqija u eh, nerġa' ngħid dan huwa suġġett delikat ħafna u qed insaħnu l-qija, qed insaħnu l-qija għax l-elezzjoni kważi waslet xtaqt najt li mannix inkomplu nisfruttaw din is-sitwazzjoni diġà diffiċli li hemm fil-Katalunja biex nirbħu xi erba' voti. Grazzi. Thank you very much. And now I would also like to know Xtieq kun naf kemm hi differenza kbira jiena ma nitkellemx Spanjol, ma x'inhi different. Difference is like between Swedish and Norwegian. Mhm. Differenza bejn Svediż u Norveġiż biex nifhmu x'urxin perfettament. Big battles when you still understand each other. Għalfejn uħolqu dawn il-battali meta tifmu xurxi. Exactly. Yeah, yeah. Yeah, yeah. For that. But maybe somebody can explain to me the great... Forsi jista xaħt jispiega li differenzi kbar Spanjol u Katalan. Very interesting. Jina interessanta ħafna kiku privatament eh, tispiega u ili. Eh, Iġin rġun l-osada. Voy a contestar rápidamente. Grazzi mela, ħanwiġab fil-qosor għal dak li qalu il-deputati. L-ewwel net il- deputata soċjalista, nixtieq ngħidilha biex ma tpoġġilix kliem fħal ilina meċ. Aħna fl-ebda moment ma tlabna illi it-tfal jitalmu biss bl-Ispanjol, aħna Katalani u nitkellmu l-Ispanjol. Irridu skola bilingwi għaliex is-soċjetà hija bilingwi, irridu illi jkunu rispettati drittijiet ta' dawk illi jitkellmu bil-Katalan. Imma dan ma jfissirx illi għana nimminaw il-bqija irtu kunem rispett ta' drittijiet tal-Katalani kollha kemm dawk li tkellmu bil-Katalan u dawk li tkellmu bl-Ispanjol. Biex ikun hemm konvivenza tajba li ikun hemm rispett ta' drittijiet ta' kulħadd. Jekk kollok skola illi teskludi lingwa, inkunu qegħdin nagħlmu lillu li jedna illi hemm lingwa li hija iżjed minn oħra. Jiena li nixtieq lillu liedi huwa illi eh, jitalmu biż-żewġ lingwi. Biex bekk meta jikbru jitalmu jajxu flimkien u ukoll mal-bqija tan-nies. Eh, kien hawn qal li eh, l-Ispanjol f'Katalunja jiġi għallem aħjar mill bija ta' Spanja, ma dak mhux vera. Dik hija sempliċement mantra mhix vera fil-Katalunja eh, l-eżami li siru tal-Ispanjol u ħafna iżjed faċli minn dawk li kunem fil-bqija ta' Spanja nkal l-kodba li jintużaw huma ħafna iżjed faċli mill-bqija li jintużaw fil bija ta' Spanja. Ma nafx jekk fimtuni sew qabel fil-każ nerġa' nirrepeti, aħna nixtiequ eh, li jkun hemm konvivenza rridu l-istess drittijiet bħal ħaddieħor. Jiena om u jiena ċittadina eh, ma jimparti mill-ebda grupp politiku u ġejta hekk fisem eh, ġenituri oħrajn. U ħan nsemmilkom episodji ta' tifla tiegħi kellha erba' snin u darba minnhom iltqajt ma' ħabib kwanta da barra tqajt ma' ħabiba tiegħi u bdejna jitkellmu bil-Katalan. U imbagħad it-tifla tiegħi qalt li ma għalfej tkellimt magħha il-lingwa tal-iskola mhux il-lingwa tagħna. Dik l verità il-binti qegħdin jalmuha il-lingwa tal-iskola huwa l-Katalan u l-Ispanjol iżommu bħala lingwa tad-dar biss. Jiena kelli nallima illi iż-żewġ lingwi huma lingwi tal-iskola kemm il-Katalan u kemm l-Ispanjol, sempliċiment hemm tfal oħrajn li għandhom lingwa materna differenti. Dak huwa l argumentana grazzi. Very good. Thank you very much. And now it's up to me to try. Grazzi tassew, nimmu taqsira ta' din eh, dan suġġett diffiċli. Naħseb li għandi soluzzjoni. Għanna bżon nirġinot it-titwila il-situazzjoni. Aħna għam miftuħa, bat ikun deċiżjoni fuq l-autonomija tal-Katalonja li tirkonoxxi l-użu di duża Spanjol bħala lingwaġġ eh, lingwa Eh, li hija fuq l-istess livell tal-Katalan bħala working language. Iskej il-irritate li l iske il-Katalani jgħidu jgħatu 25% tal-klassijiet fi Spanjol. No meta għetna rajna dak li jintijiet kienem zero għatfall zar, dan ifisser illi nidu namluwa ċara għaliex tiġini tal-qorti, tiġini tal-qorti, tiġi mħarsa. Bat wara nistan kunu passjonati kemm irridu minn żewġ naħat, imma xorġa ġidu segu deċiżjoni tal-qorti li importanti. Allura rridu ngħidu illi l-Ewropa hija għal mobil ta' ħilsa l-kulħadd li hemm familji jridu jiċċaqalqu l-Katalunja għal perdu qasir ta' żmien U meta l lura l-parti oħra ta' Spanja, it-tfal ma jistawx ikun li jkunu ntilfu il-lingwa tagħhom kompletament. Li huwa punt tajjeb. U li tirristrinġi il-moviment jeles tal familji huwa kontra il-valur tal-Unjoni. Li fisser huwa miftuħa, nibbatu itra lil eh, autoritajiet reġjonali għall-informazzjoni li jirreferi għal deċiżjonijiet il-qorti Naħseb li dak li nistgħu nagħmlu huwa issa. xejn, Soledad? No tengo nada que objetar. Mandi xejn kontra eh, ma forsi naħseb żjara f'Katalunja. Eh, tista' tkun interessanti biex naraw x'lingwa jitkellmu tfal fl-iskejjel. And that is next step we keep. Iva, dan ikun pass tajjeb namluħ dan, nżommu petizjoni miftuħa jekk tridu E, ta' dim il-koordinatur niddiskutu għas-sena d-dieħla. possibilità di. Iva di deċiżjoni mill-koordinaturi. Imma lissa nagħmlu referenza għal deċiżjoni tal-qorti l-awtoritajiet reġjonali. Grazzi tassew. Narawkom e, iktar tard illum fis nofs.